afternoon, dear colleagues. Please take your seats. Kollegi, jek ġobkom, sibu postkom. Signori. Nklobkom sibu postkom. Nilqakom hawnhekk għal din il-sessjoni tal-Kumitat Libe għal darboħra b'as-soltu għanna agenda mimlija daqsbajda. L-ewwel punt. Ovvjament rridu nadottaw l-agenda. Għanna xi eh, emendi żgħar il-deadline għal l-emendi għal punti 6 sa numru 11 biddilna biddinna d-data issa għandkom sal 29 ta' settembru sa' 6 u l-punt 30 ħan posponu għal darboħra punt numru 31 konfermat 32 u kol ħan posponu għal Un-bat għandna il-punt numru 2 ġifieri l-avviżi tal-President tajjeb qed naqblu mela bekk għanna l aġenda tagħna għanna tilkom l-avviżi tal-President xtaqt biss nfakkarkom li r-rezoluzzjoni tal-Parlament eh, Ewropej fuq il-programm ta' Stokkolma dan konna deċidejni ħdiġa fl-Ulju li noħorġu u kol rizoluzzjoni flimkien ma l-Komitat ta' Legal Affairs peress li hemm dispozzjoni ġdida tal-artiklu 51 ta' regoli tal-Parlament. Ġifiri se jkollna laqat flimkien konġunti u għalek nishtiqkom li l-agenda tagħkom ta' ġurnawa 8 ta' ottubru fi Brussel se jkun hemm il-preżentazzjoni tal-abbozza ta' rezoluzzjoni 12 ta' Novembru jkun hemm il-votazzjoni dwar din il-rezoluzzjoni. Rezoluzzjoni tagħna se tgħaddi l-Parlament Nazzjonali matul il-JPC fil mill-16 17 ta' Novembru mbagħad ovvjament fil-plenarja ta' Strasberg ta' Novembru. Il-kalendarju suppost jgħaddi għandkom jitqasmilkom b'dawn id-dat il-ġodda. Anki il-kalendarju tal-2010 għaddattajni fl-ħar tagħna. Għaw xaħt li għandux komment dwar dan, lem, mela, morru mal-punt numru 3, l-avvizi tal-president għallak l-entuxjaqsam mal-koordinaturi eh, u l-ħatra ta' rapporter il-koordinaturi il-taqaw għal din ir-raġuni qed jipproponu dawn ir-rapporter. Prevenzjoni u traffikar tal-persuni, rapporter, Sinjura Anahed. Abbus u sfruttar ta' sessualità tfal, rapport u, u Sinjura Roberta Angelilli l-Aġenzija għall-immaniġjar manager ta' sistemi tal-IT gbar għal dak li għandu xjaqsam mal sis tnej u l-VIS rapporter sur Carlos Coelho. it-twaqif ta' network ta' eh, liaison officers tal-immigrazzjoni, rapporter Sur Agustin Diaz de Mera dritt għall-interpretazzjoni u, traduzzjoni matul proċedimenti kriminali sinjura Latford. Akkreditazzjoni tal-attivitajiet tal-laboratorji forensiċi Sur Timothy Kirkhope. Regoli l-implementazzjoni għal relazzjoni tal-Europol ma' pajjiżi terzi anki ġifiri kif ta' diċertu informazzjoni u data klassifikata, il-rapporter sinjura Indvelt lista ta' pajjiżi terzi li nis eh, minn dawn il-pajjiżi li huma eżentati minn viża meta jkunu għaddej minn pajjiża li jħor Sinjura Tanja Fajon. It-twaqif tal-EU CPN ġifiri network ta' prevenzjoni, eh, Network Europea Prevenzjoni tal-Kriminalità, Sinjura Alfano mbagħad, meżuri sitivi f'Zimbabwe, Sur Louis Michel. għandkom xi kummenti għaw minn qed joġġezzjona. Grazzi ħafna, Sur President. Eh, fl-aħħar laqgħa tal-koordinaturi kien hemm xi 20 proposti għal rapporti u opinjonijiet intikom moment qed ngħid sur, President li fl-aħħar laqgħa tal-koordinaturi kien hemm xi suġġetti biex fdwarhom jitħejjew rapporti jew opinjoni aħna bilna fuq 10 u fuq dawn diġà aħna ħattarna ir-rapporters imma dak iż-żmien kont għamilt mistoqsija ġifri għannom ta' membri non-attached ħana naqbel bil għal dak li huma l attivitajiet tal-Frontex man Liechtenstein u view of the situation in Somalia. Um, ik heb daar dan verder niks meer van gehoord, maar als ik het goed begrepen... Jena, dwar dan is suġġett ma ġara xejn mill-lider ma jekk jiena eh, niftakar tajjeb fil-laqa konna binna li għal dawk rapporti fejn ma kien hemm l-ebda interess mill-naħa tal-gruppi dawn jitħaltu mbagħad il-gruppi eh, jispiċċaw għand il-gruppi ġifieri minar ma minar ma jqodu jippruvaw joħduhom. Aħna, il-grupp tiegħi nkunu interessati b'dawn ir-reporti għalhekk ejdu li ftit x'qed jiġi minn dawn iż-żewġ rapporti, l-żewġ proposti għal rapporti Iva, ħalli ngħidlek li għada dan il-punt se jerġa' jiġi diskuss fil-laqa tal-koordinaturi fid-disa ta' filgħodu. Ġifieri se jiġri Eh, minn dawn ir-rapporti li jidħlu fis-sema ta', ta punti speċjalment ġifri kif se jaħdmu se jaħdem il-grupp ta' non-attached. Tajjeb għalikek, ovvjament inti se tkun mistieden tattendi. Tajjeb hekk m'hemmx iktar kummenti min-naħa tagħkom. Morru għal punt numru 4 fuq l-aġenda tagħna. Um, l-Uffiċċju l-European Asylum Support Office it-twaqif tiegħu. EASO. Illum se nibdew nitkellmu fuq dan is-suġġett huwa dossi importanti tafux is-Sinjura Jean Lambert hija rapporter tagħna Fuq dan l-uffiċju il-Parlament fis-7 ta' Mejju tal-2009 adotta riżoluzzjoni leġislattiva li l-Parlament kien eh, approva l-proposta l-Kommissjoni anki jekk kien hemm xi emendi. F'dan is-suġġett ta' kodeċiżjoni qegħdin eh, issa ovvjament it tieni qari tiegħu. Id-dossier huwa priorità għall preżenza Svediża kif tafu tajb ħafna intom kien hemm kuntatt informali bejn ir-rapporter, kummissjoni anki l-Presidenza il-proposta tgħid li irrid tiġi waqfa aġenzija li tejn l-istati membri fuq kull m'għandux jaqsam mal-Common European Asylum System. Ovvjament hija huwa suġġett prioritarju fil-programm ta' diħejja. Għalhekk rapporter jixtieq jaħdem mal-Kumitat Libe, speċjalment ma' Shadow Rapporters. Għalhekk Mela, nixtieq nistieden ir-rapporter li tgħidilna kelmtejn tagħmilna preżentazzjoni. Nirringrazzjak, Sur President, kif inti għat dan hawnhekk għandna eh, rapport eh, li kien hemm l-ewwel qari tiegħu fil-leġislatura ta' qabel u issa sadin fil- ninkomplu niddiskutu mal-Presidenza Svediża flimkien mal-Kummissjoni wkoll u ovvjament ma' shadow rapporters li jina fil-fat nir-ingrazzjom għal xogħol u l-interess li qed juru f'dan id-dossier. Aħna dan suġġett jidħol fil-pakket tal-azil li għandhom xaqsmu ma' juro dak eh, il-kondizjoni ta' Dublin u palissa rridu naraw jekk inkomplux dan is-suġġett ukoll fil-pakket jew nkella forsi nilħu bilma l-Kunsill biex naqtfu iktar il-qudiem dwaru. Aħna nistgħu nifhmu li l-Kunsill u l istati Membru ma interessati li jimxu l-qudiem imma rridu nkunu ċerti li il-proċedura u anki l-affarijiet l-andament ta' dal-offiċu jisiru tajjeb mill-bidunet Is-support office ovvjament l-edeja tiegħu li jgħin l-istati membri biex implementaw l-akki tal-azil, il-liġi, il-leġislazzjoni ġa teżisti, suppost ikun hemm iktar konverġenza l-Parlament jixtieq li jkun hemm kwalità aħjar inkwantu għal sistemi tal-azil li jeżistu. U anki l-edeja hija li dan jgħin l-istati membri li forsi edin għandhom iktar pressjoni mħabba il-post fej, edin huma ġifiri il-ġeografija il tagħhom forsi iktar mill-quta minn ċertu problemi. Għalek, l-offiċu jgħetem biex xejn l-istati membri imma rridu niftakru kol li huwa parti mill-proċess tal-Unjoni Ewropea kollu u mhux xi entità intergovernamentali ma' parti mill-Unjoni. Il-kwistjonijiet l-iktar jaħarqu għalina u qed nidentifikaw fil-diskussjoni dibattitu li għaddej mal-Kunsill ħarġu mill-emendi li għadda l-Parlament fil-fatt kif smajna f'Mejju ta' din is-sena stess. Xitnej minnom jitkell fuq l-istruttura ta' dan is-support office u x'se jkun ir-rwol ta' dan il-Parlament fil-dan l-uffiċċju U il-Parlament tal-daqstant staqsa li ovvjament irrid aħna irrid ikonna sej meta niġu biex naħtru d-direttur għall-uffiċċju ah, irridu nkunu eh, u koll involuti meta jiġu shortlisted il-kandidati u mill-lider kif il-Kunsil ma tantx laqa dawn il-proposti tagħna tajjeb. Aħna tlabna li l-Parlament ukoll irid ikun mitla tar-rapporti li jitlobhom dawn ir-rapporti u anki għal prezentazzjoni tar rapport annwali li għandu jasal għant il-parlament ta' kull sena. Dawn ukoll mill-lider qed joħolqu ċertu um, problemi li l-Kunsill ma nistax nifhem għaliex jien. Issa, fuq il-Consultative Forum em, dan fih nsibu l-NGOs li u konna ftemna mal, flimkien mal-Kunsill li konna natu daqatajn is-sem ta' soċjetà ċivili sabiex l-awtoritajiet u l-Kunsilli lokali ikunu ukoll involuti mhux biss biex jilqaw u jieħdu r-riżultati ma li jkollhom vuċi wkoll fil-proċess ta' konsultazzjoni. Naħseb għadba għandna x'namlu eh, fuq dan naraw kif se jaħdem dan il-forum konsultattiv anki il-talba tagħna li dan għandu jintaqa' darbtej fis-sena għadu ma ntlaqax mill-kunsill. Ma dana kollu aħna se nżommu dan il-forum anki jekk forsi mhux se jkollu poter li aħna konna xtaqna li kollu. U importanti u li peress li għanna li UNHCR eh, li ovvjament huwa wkoll mitħla ta' dan huwa normali, ovvjament għax huwa l entita hawnhekk li taħna fuq livell internazzjonali, imma dan mhuwiex NGO, ġifri hemm NGO oħra li għandhom ħafna kompetenza u ħafna ħafna expertise irdu naraw ukoll ix-xogħol ta' dan is-support office kif se jaħdem mal-pajjiżi terzi ġifiri u fuq li ma suġġetti kun jista jikkoopera. Dan eh, xogħol jonqos li nagħmlu ma mal-Kunsill idu naraw x'tip ta' limitazzjonijiet se jkun hemm fuq din il-kooperazzjoni sabiex ma nkunux qegħdin nagħmlu outsourcing ta' xogħol li għandu jsir fil-Unjoni. Ir-raba punt li qed joħloq problemi hija għal fatt li dan din lajnuna trittina tal-pajjiżi li qed jiffaċċjaw ċertu problem partikolari. Per eżempju Malta, ovvjament, u forsi anki pajjiżi oħra. U anki l-mekkanizmu ta' solidarjetà li <laughs> ovvjament din isofru ċertu konsekwenzi iktar serji. Il-Parlament irrit jara li hawnhekk inkunu sodi u qawwija li l-Istati membri jikunu kostetti, jkunu obbligati li jieħdu azzjoni. Aħna għadna qed infittxu l-aħjar soluzzjoni naraw kif selħu qbil mal-Kunsill isu il-Kunsill jippreferi li tkun kooperazzjoni għabbażi volontarja ċifiri, l-istruttura, il ruol tal-parlament, il-xol mal kooperazzjoni ma' pajzi terzi u anki l-kwistjoni ta' solidarieta u mekkanizmi ta' solidarieta. Numru ta' kwistjonijiet oħra għal dawk li huma it-teams ta' appoċ ta' jnuna kif wieħed isib l-expertise aħna fuq dan bilna mal-Kunsill, ġifri l-emedi tal-parlament laqhom il-Kunsill u dan il-progress huwa tajjeb imma għadbaqa xi jsir, għadbaqa kwistjonijiet li rridu naraw kif se naslu fuqhom, speċjalment jekk irridu nikkonkludu. Il-Kunsill hemm bżonn li ċaqlaq xi ftit sabiex dan l-offiċju anki fl-ħar mill aħħar joħroġ mill pakkett sieħ tal-azil. Grazzi ħafna. Thank you, Mrs. Lambert. Now, uh... Grazzi, signora Lambert xi membri li xtaqgħu jitkellmu. Pero qabel naħseb illi kun aħjar kieku nisimgħu mill-Presidenza tal-Kunsill is-Sur Lars Johan Lambak. Jekk jogħġbok Sur Lambak. Sur President, grazzi. Membri tal-Parlament Ewropew, grazzi tal-li tajtu l-Presidenza Zveriza din l-opportunità sabiex tindirizza dan il-Kumitat fuq din il-kwistjoni li hija fil-fatt xi ħaġa li l-Presidenza Zveriza qed ittija priorità għolja. Kif tafu l-Kunsill Ewropew diġà tkellem darbtejn fuq l-urġenza li dan it-tip ta' uffiċċju jitwaqqaf sa qabel tmiem l-2009. il kunsill derlu kol ikun importanti ħafna li kwistjoni tal-imp kooperazzjoni pratika u l-implementazzjoni tal- eh, sistema komuni tal-azil u tal-pressjoni għandhom jina taw l-ildi tip ta' aġenzija dawn ix-xogħol. Umma kien hemm ukoll għamlu kuntatti qabel u xifejna anke mandat fil-qafas tal-Koreper. Jiġifieri aħna nistgħu nidħlu issa fit trialogi informali b'mod sinifikanti. U naħseb tkun kostruttiva ħafna l-ħaġa fil-fatt jekk nidħlu f'diskussjonijiet mal-Parlament. Jiena nixtieq naqbel perfettament mal-punt importanti illi għadha kif għajmet is-Sinjura Lambert. Nishtiq najt li iva, apparti minn dawk l-affarijiet, aħna wkoll għamilna serje, aċċettajna serje ta' emendi illi għamel parlament fuq din il-proposta. Aħna ħankunu qegħdin naraw kif nistgħu Naraw ċertu kwistjonijiet, per eżempju, l-ħatra ta' direttur eżekuttiv Imbagħad hemm ukoll xi elementi oħra, intom dawk kont istaw taraw mill-dokument tal reper il-UNHCR, etc. Ġifri, dak, dak kollox bażikament, President, qegħdin aħna nistennew li jkollna serje ta' trialogi fil-ġimgħat li ġejjin għan iprovaw naħdmu fuq dan id-dossier flimkien mal-Parlament. Grazzi. Thank you, Mr. Lombak. Grazzi, Sur Lombak. Issa mill-Kummissjoni Ewropea forsi nistgħu nisimgħu lis-Sinjura Muriel Ginn. Grazzi ħafna President, kelmtejn biex ngħid kemm kemm kemm sur Barro l-Kummissarju kemm jagħti importanza lil dan id-dossier. Aħna nixtiequ li jkun hemm esperti li f'dawk li sati membri li jitolbu dan u dan jisir mill-sena d-dieħla, nixtieq ukoll il-prassi tajba taddi minn gruppi li diġa għandhom expertise eh, bej eh, ġifri dan jasal anki s-soċjetà ċivili, naraw ukoll il-pajjiżi ta' l-oriġini ikunu lesti u kol li jaħdmu maħna meta ikunu għet jisu il-talbi tal-azil fit-trialog. Fit nixtieq ngħid li se jkun hemm trialog dwar il-budget xlejn nofs Ottubru se tkun la importanti sabiex insibu il-flus il-flejes biex nkunu su nifinanzjaw dan ix-xogħol. Grazzi. Merci. E François Comte, responsabile. Grazzi sanna persona responsabile minn dossier, signora Comte. Mbagħad naddu għad diskussjonijiet għal mistoqsijiet u l-kommenti illi talbu l-membri. Grazzi, Signor President, ħanżom fil-qosor jienu ħanżom ma dan il-punt illi sema rapporter. Il-Parlament bħal Kommissjoni u l-Konsill Ixtieq li jkollna soluzzjoni rapida. Inna ħafna nistennew, però ma nistgħux naqbdu u nagħmlu malajr hemm tmien punti pendenti. Issema werba għandna eh, l-ambitu relazzjoni ma' pajjiżi terzi. Il-Kommissjoni u l kunsill iridu jimxu daqsxejn fuq dan ir-rigward, imbagħad idu naċċertaw lill l-Parlament ikollu sem u koll fil-ħatra ta' direttur. U jrid ikollna prezentazzjoni annwali hawnhekk għandu jkollna prezentazzjoni annwali hawnhekk f'dan il-kumitat. Ma ħsibx li għandu jkun diffiċli biex namlu għadin. Issa, konna għadin nsemmu mela sistema volontarja imma jider illi in-nuqqas ta' kooperazzjoni volontarja fil-fatt għada għizzom is-sistema lura. fil 2000 qed nitkellmu fuq l-2012, issa ngħidu naraw kif nistgħu nippruvaw nilħuqu din l-iskadenza. Il-Kunsill li jaċċerta li 27 stat membri jerfaw ir responsabilta tagħhom mhux biss ftit toddon fuq idejk u dak kif nista' nagħmlu hekk ma jkollniex mekkaniżmu aktar vinkolanti. Iva għandna bżonn ta' solidarjetà. Imma l-kunsillak jaħdem Irridu kun hemm mod prattiku kif din il-solidarjetà narawha fil-prattika għaliex meta l-affarijiet niġu eh, azzjon nhom, bat l-affarijiet iktar imparlaw milli nagħmlu natwaw fil-verità. Din in-nuqqas ta' jgħal jaqfol ta' kollox. Iqattimina proċess kollu. F'dak il-każ nistgħu nifqu fejn naħdax ma nagħmlu kien. Grazzi is-Sinjur De issa. Grazzi President. U nixtieq jiena nirringrazzja mill-qalb lis-Sinjura Lambert għal-prezentazzjoni tagħha. Jiena naħseb li dan jaf ikun istituzzjoni importanti ħafna. Huwa kruċjali għal mod kif il-politika tal-Azija natwawa. Il-mistoqsija tiegħi min ħajkollu aċċess għall-informazzjoni? U x'ħajt qassam hawnhekk f'dan l-uffiċċju? organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem, avukati, dawk illi jilqaw l-interessi ta' refugġati, il-parteċipazzjoni tagħhom hija importanti jekk qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar advisory forum għal ċivil ta' soċjetà ċivili dan huwa biss il-minimu fl-opinjoni tiegħi li tkun hemm rappreżentant tal-NGOs fil-bord ta' ġestjoni sabiex ikun hemm iktar appoġġ għal dan l offiċċju Għalhekk irid ikun hemm dan ir-rwol ta' pariri ta' konsulenti ta' mis-soċjetà ċivili. Umbat, ħaġa oħra min għandu aċċess jekk għandek avukati li jixtieq ikun jaf pereżempju f'każ partikolari x'informazzjoni għandu dan l offiċju ta' appoġġ dwar il-pajjiż ta' oriġini. Din hija xi ħaġa li tista' tingħatalu liberalment? Issa l-post fejn ħajkun dan? Il-Konsil jaħseb li jista' jiddeċidu waħdu dwar din ħaġa, però din hija ħaġa importanti jekk inti qed titkellem dwar pajjiż illi tiġajja traumatizzata minn influss kbir ta' migranti dan jista' jkollu impatt differenti millik kieku tpoġġeħ f'pajjiż fejn dan mhux il-każ. U ma nafx hekk forsi il-Parlament jista' ikun involut ukoll fid-deċiżjoni taħt deċiżjoni fejn ħajġi stabbilit dan l-uffiċċju. Grazzi Sur De Jang, istanna Sur Strasse. Signor President, Għalina jider ċar illi dan l-uffiċċju ta' poċ huwa biss mezz għal an. Ġifiri li kolna din is-sistema ta' azil għall-Ewropa kollha kemmi u kwalunkwe għodda li għandha dan l-an t-tġi appoġġata, kwalunkwe għodda illi edemmek biex dan l-uffiċċju jibda jaħdem għal kemm jista' jkun aħna nappoġġaw għalhekk aħna nappoġġaw il-Presidenza Svediża u Kummissjoni fl-isforzi tagħhom li dan jiġi ta' din is-sera. Issa rridu naqbdu trufijiet kollha u naqduhom flimkien. Il-fatt li dan huwa xaġa volontarja tagħmel sens, il-aħjar prassi tagħmel sens. U li il-personali kollom dritt għall-espressjoni permess tal-Parlament u koll tagħmel sens. Li kunem rapportar regolari għal-Parlament u koll jagħmel sens. Dawn huma fajt li du narawhom kollha u dan l-uffiċċju jrid jibda jaħdem sal-aħħar ta' din is-sena. Thank you. Grazzi. Sur Bonds. Voorzitter, dit is helaas een erfenis uit de vorige zittingsperiode waar ik me... President, sfortunatament din hija ħaġa li għaddiet għandna mill-mandat ta' qabel. U l-affarijiet imbidlu il-partit aħna jidrilna illi l ananda ma mux għad jistennew illi kunem din il-politika għall-Europa kolla dan l-uffiċċju ħa jaħdem f'dan il an U din aħna manna bżonna xej. Dan ħajinkoraġġixxi biex dawn nies jibqgħu jiġu fl-Ewropa. L-Olanda għandha żomm il-politika nazzjonali tagħha fuq l-għażima jdux waħda Ewropea. Grazzi, Sur Morales Kirchberg. Grazzi President. Ja, naħseb illi s-Sinjura Lambert għamlet xogħol vera tajjeb meta zintifikat affarijiet għawlani illi rridu li għadhom pendenti. Aħna nilqaw il- xewqa li tal-presidenza svediża li dan l-uffiċċju twaqqaf malar kemm jista' jkun, però aħna rridu konna kredibilta u rridu nkunu oġġettivi wkoll. Għalhekk affarijiet bħal ħatra tad direttur eżekuttiv Irtu konna modell ta' dan fejn il-Parlament ikollu rwol tajba, rwol ċentrali. Dina ġifiri il-rwol tal-Parlament għawnek idu nċaqlu ftit għalix F'dak għandu xaqsam ma' kontabilità mal-parlament, aħna maħniex fejn suppost għedin fuq affarijiet bħal forum konsultattiv, di kwestjoni tal-NGOs hija l-NGOs awtoritajiet eh, kompetenti nħarsu wkoll lejn flussi ta' għazin. U laqas dan il-forum ma jgħat fejn suppost jgħat vizavi l-emendi tal-Kunsill. Għanna ġifir diffikultajiet hemmhekk, diffikultajiet bil-mekkaniżmu ta' solidarjetà, imma għalmenu għandna din irrida tajba minn ħadar presidenza biex Nsolvu dawn il-problemi, Signora Lambert semmi dawk il-ħames ponti li rridu nifukaw fuqhom. Idu naċċertaw li dan l-uffiċċju kollu il-kredibilità mhux biss veloċità hawnhekk, kredibilità wkoll. Yes, thank you, Mr. Grazzi, jena nishtiq nifraħ l-Senjura Lambert fuq xogħla fuq dan id-dossier. U nixtieq ngħid la dinija inizjattiva li aħna jridu naġluwa fil-fatt. Jiena nappella wkoll illi kulħadd involut jaċċerta l nilħu ftehim sal-aħħar ta' din is-sena. Huwa importantissimu li aħna nibatu sinjal li għadin nagħmlu xi ħaġa konkreta fuq din il-kwistjoni u pass importanti l qudiem ikun fil-fatt it twaqif ta' dan eh, l-European Asylum Support Office. Rigward il-kwistjonijiet pendenti jiena nixtieq ngħid iż-żewġ punti importanti u qosra. Ħafna minn dawk il-punti li parlament jgħati jimbotta mhumiex xi ħaġa ta' barra minnaw, pereżempju l-involviment tal-parlament l-aġenzija. Nasab dak li qegħdin nipproponu hawnhekk fil-fatt diġà għandu preċedent viżavi aġenziji oħra, ġifieri din mhijiex xi ħaġa illi għandha xxakkilna biex nilħu ftejm dwarha u nappella b'mod partikolari għal kunsill sabiex jersaq daqsxejn lejn il-Parlament javviċinana daqsxejn fuq din il-kwestjoni tal-vol Rigward is-solidarjetà dana l-uffiċċju ta' appoġġ ġina buċċ buċċ mal kwistjoni ta' solidarjetà u jittestja kol il-limiti ta' solidarjetà fil-qasam tal-immigrazzjoni. Il-ġimgħa li għaddiet fil-fatt il-Viċi President ta' Kummissjoni ġak Barru ħabbar illi għal proġett pilota li ġi propost fil-każ ta' Malta kienu bis sitt pajjiżi minn 27 stat membru illi urrew interess li juru solidarjetà f'dan il-qasam. Sitta, sitta zis kollegi minn 27 għalhekk il-mistoqsija tiġi weħeda ma l limiti tas-solidarjetà u għanna nimponu xi tip ta' solidarjetà obbligatorja meta mqabbla Eh, ma solidarita volontarja jiena naħseb il solidarjetà inti m'għandekx eh, taqsama f'solidarjetà volontarja u solidarjetà obbligatorja, solidarjetà hija solidarjetà. U sempliċement isseħ. Dak li qegħdin naraw fil-verità, però mhuwiex solidarjetà ma nistgħux insejħulu hekk m'għandix jiena tweġiba l din il-mistoqsija ovvjament imma din hija ħaġa li dan il-parlament għandu jistudja. U minflok noqogħdu nagħtu ħafna importanza lill-idea tal-solidarjetà volontarja u mhux solidarjetà obbligatorja jew versa. Naħseb dak li għandna nkunu verament interessati fih, President, hija solidarieta li taħdem u sfortunatament għalissa dan m'għandniex. Grazzi. Mr. Buzutil and Finally, Mr. Diaz de Mr. Diaz de Grazie, Grazzi, Signor President. Fil-qosor jiena naħseb illi eh, rapport dwar l-European Asylum Support Office qiegħed fidejn tajba ħafna għaliex ġan Jean Lambert tiġa għandha esperjenza kbira u nafuha l-esperienza tagħha li għandha fil-kwistjoni tal-azil mm, tiġġielet ħafna għal dawn il-kwistjonijiet għalhekk qegħdin fidejn tajba jiena ħa nixtieq niżviluppa biss idea illi ili ħafna nsemmiha però nixtieqkom li tisimgħu b'attenzjoni speċjalment il-Kunsill u l-Kummissjoni. Ġin inti semmejt dwar il- forum konsultattiv, semmejt l-istruttura tiegħu, tkellimt dwar il-rwol tal-parlament li għandu jkollu il-kapacità li jajtija anke fuq il-ħatra tad-direttur, però ma smajt il-ħat jgħid il komissjon biss għalli ta' fit ta' tal-diskors tagħha u kemm semmi ta' daqsxejn. Il-finanzi. Din l-uffiċċju ħa ħatiħu l-flus, il-finanzi b'mod eċċezzjonali u ma tistax tibqa hekk din is-sitwazzjoni tal-finanzi tal-dan l-uffiċċju l-fondi tar-refuġġjati hija hemmhekk għal missjoni partikolari, aħna ma stax nibdlu il-burokrazija, anke kif tkun għal tajba minħabba s-solidarjetà. Għalhekk ġin jak inti tixtieq illi nintroduċi u tieħu konsiderazzjoni dak il qed ngħid forsi tista' tagħmel daqsxejn ta' emenda li tirreferi għal finanzjament għaliex il-Kummissjon qalet xi ħaġa tipa on vera ġifieri bat naraw xi ħaġa żejra żejra fl-aħħar. Imma le mhux imbagħad naraw rridu ngħidu biċ-ċar kif ħa niffinanzjaw dan l-uffiċċju. Issa jekk inti forsi toħdan konsiderazzjoni din il-ħaġa jiena naqbel perfettament jekk le, allura nkun jien illi nintroduċi emenda f'dan ir-rigward. Grazzi. Thank you, Mr. Lemera. After having heard, having heard the opinion of the... Grazzi wara li smajna l-opinjoni tal-membri distinti illi tkellmu Nistaw nisimaw forsi reazzjonijiet ta' rapporter Signora Lambert. Grazzi, Sur President, u grazzi lil daw kolla li bximot għamlu kontribut taħħom aħna nilqaw l-spiritu kostruttiv tal-Kunsil u nittamaw ukoll illi dan se jwassal għal emendi kostruttivi fuq il-pożizzjoni tal-Kunsil ta' bħalissa. Ta Xaġa li għad fil-bidu hija li l-istati membri għamlu deċiżjoni u jridu illi dan l-uffiċċju jitwaqqaf sabiex eh, għana nkunu nistaw napoġġaw l-akki dwar l-azil illi diġa għanna. Issa, pero bħalissa hemm diverġenza fil-kwalità ta' servizz li qed jingħata u bosta huma imħasbin dwar dan meta jaħsbu u dwar il-solidarjetà dan l-uffiċċju għandu jkollu rwol importanti kemm fir rigward tal-kwalità tas-servizz moti kif ukoll il-konverġenza li eh, hemm. Mbagħad dwar il-mistoqsijiet li saru il-kwistjoni dwar aċċess għall-informazzjoni dak li aħna ftemna fil-Parlament kien illi da kellu jaqa taħt il-regolament għall-aċċess għad dokumenti li diġa jeżisti u li il-parlament ilu jaħdem fuqu. Imma aħna qegħdin ukoll neżaminaw il-kwistjoni ta' informazzjoni aħjar tal-pajjiż ta' l-oriġini. Fir rigward tar rwol tas soċjetà ċivili peress li proposta inizjali dwar rappreżentant li jkunna rappreżentant fuq il-bord ta' tmexxija aħna morna lura minn din il-pożizzjoni imma għamilna dan għaliex uh, kien hemm pożizzjoni soda ħafna għal dan il-forum konsultattiv li għandu jiltaqa, għandu jiġi konsultat u għandu jintala biex jagħti l pariri esperti li hu kapaċi jati. Dwar il-finanzjament, Sur Demera għal bir-raġun illi għanna naraw fuq medda ta' żmien twila il-finanzjamenti minn fejn se jiġu, pero naħseb illi joħroġ ċar minn dak illi smajna minn membri oħrajn jalli aħna qed infittxu xi sinjal, xi moviment min-naħa tal-Kunsill dwar l-involviment tal-Parlament, imma wara kollox dan l-uffiċċju huwa uffiċċju Ewropew, mhux eh, uffiċċju għal eh, l-appoċ għall azil intergovernattiv. Irridu nsibu jew infaslu xi qafas għal solidarjetà li tkun effettiva u reali dak li qed jgħid il-Kunsill jew dak li se jgħid il-Kunsill se jkun importanti ħafna tqajmu għat ta' punti li żgur se nerġaw lura li jom meta niddiskutu mal kunsill u l-Kummissjoni. Imma jina nixtieq nirringrazzja lill membri għall approċċ illi qed jieħdu u aħna se nkomplu mixjin nieħdu dan l approċċ fid-diskussjonijiet aktar il-qoddim. Grazzi, Signora Lambert, għaw xi interventi oħrajn mill-Presidenza svediza. Grazzi ħafna għal dawk l-interventi pozittivi ħafna minn dak li smajna jider illi bosta membri parlamentari tassew daħlu fid-dettal tad dossier li jadem ħaġa tajba. Kemtejn dwar eh, l-informazzjoni hemm emenda illi ġiet ippreżentata fil-Coreper illi tamin wieħed jistudja fl-artiklu 11 fejn m'hemmx data personali hemm referenza fl-artiklu 11 illi jista' jkun interessanti dwar is-solidarjetà ħafna tkellmu dwar is-solidarjetà. ritnajt li hemm bosta modi kif fuq livell Ewropew jista' jkollna solidarjetà fosthom il-Fond Ewropew għar refuġati eh, eh, dan huwa il-każ dan huwa għodda qawwija għas solidarjetà fil-Unjoni Ewropea kollha kemm sabiex ikonna il-possibilità li nollu l-standards madwar l-Ewropa kollha nisħaq kol fuq il-rialokazzjoni interna hija għodda skabruża biex wieħed juża għaliex tista' taħdem kontrik jekk wieħed juża b'mod sistematiku allura naraw illi din issir kalamita u ma tkunx soluzzjoni għal ċertu problemi. Fl-ħarnet irrit nisħa il fuq il-pozizjoni tal-presidenza jiġifiri li din l-inizjattiva partikolari ma titħolx fil-bqija tal-pakket dwar l azil li mhuwiex strument leġislattiv huwa regolament biex titwaqqaf istituzzjoni u jekk qed infittxu l-armonizzazzjoni dan huwa il-mezz prattiku għall-aħħar biex nippruvaw insaħħu dan b'mod prattiku permezz ta' kooperazzjoni pratika bejn l-Istati membri. Grazzi. Grazzi. Għaw xi interventi minnaħa tal-Komissjoni? ħat iktar mill-lider ma jixtieq jintervjeni. Mela dak kollu għal dan it-tieni qari tal dan id-dossier importanti li huwa ta' priorità wkoll għall presidenza Svediża. Mela nasal għal konklużjoni li l-ewwel trialog informali se jsir fl-ewwel ta' Ottubru u jina ċert li se jsir kull sforz biex naslu biex nieħdu pożizzjoni komuni bejn l-istituzzjonijiet kollha involuti. Grazzi. Naddu issa għal punt li miss li huwa il-punt numru 5 dwar il-ħolqin ta' network ta' liaison officers tal-immigrazzjoni. Il-koll nafu li il-proposta għal regolament li aħna se niddiskutu issa temmen da regolament tal-Kunsill li ġi adottat fi frar tal-2004. Dak iż-żmien il-Parlament kien ġie konsultat u mitlub għall-opinjoni tiegħu huwa wieħed mill-loqsma fejn minħabba deċiżjoni tal-Kunsill li ġiet adottata f'Diċembru tal-2004, il-proċedura ta' kodeċiżjoni issa tapplika għalhekk l-emendi proposti li qed tipproponi l-Kummissjoni huma maħsuba sabiex aħna nkunu nisfruttaw aħjar il-potenzjal ta' dan il-netwerk tal-liaison offices tal-immigrazzjoni u billi niformalizzaw il-kooperazzjoni tagħhom mal-Aġenzija Frontex. F'din il- peress din hija proposta tal-Kummissjoni u mhux inizjattiva tal-Istati membri, naħseb illi ikun aħjar jekk aħna nisimgħu l-ewwel minant il-Kummissjoni u mbagħad mir-rappreżentanti tal-Presidenza tal-Kunsill biex jgħidulna fiex qegħdin fuq din il-proposta. U mbagħad nagħtu l kelma lill rapporter is-Sur Diaz Emera biex jagħmel il-kummenti tiegħu. jekk joġbu il-rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi, Sur President. Onorevoli membri, l-għan ta' din il-proposta hija li nadottaw dan il-regolament fid-dawl ta' l-esperienza pratika u fil-bidliet fil-liġi komunitarja illi daħlu fis seħmi minn mindu ġie adottat il-bazi legali għal kooperazzjoni bejn il-networks tal-liaison officers u l-Frontex għall-użu tal-iconet għall-iskambju regolari ta' informazzjoni ta' prassi, esperjenza pratika u dakollu għandu xjaqsa mal l-attivitajiet tan networks tal-ILO u naraw illi il-Parlament bħala kow leġislatur kollu l-informazzjoni meħtieġa l-Kommissjoni temmen illi dawn il-bidliet huma importanti u meħtieġa sabiex din il-kooperazzjoni tista' s-seħ. Fir-regolament li ġie adottat mill-Kunsill fit-19 ta' frar 2004 il- l-Immigration Liaison Officer tfisser xi rappreżentant minn stat membru mibgħut jaħdem barra minn xi awtorità kompetenti sabiex jestabbilixxi u jżomm kuntatt mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti sabiex eh, jilqa kontra l-immigrazzjoni illegali, jiffaċilita ir-ritorn, r rimpatriju ta' dawn il-persuni il-liaison officers normalment kollom ikunu eh, fil-ambasċati ta' pajjiżi terzi ma jistaw jintbatu wkoll fl awtoritajiet ta' pajjiżi terzi Issa dwar l iżviluppi fil-liġi komunitarja li għalhekk jitolbu illi dan ir regolament jiġi emendat l-Iconet illi twaqqaf mid deċiżjoni tal-Kunsil f'Marzu tal-2005 għall-iskambju ta' informazzjoni strateġika, tattika u operattiva fuq l-immigrazzjoni illegali u rimpatriju ta' dawn il-persuni l-Iconet eh, inħolqot fuq deċiżjoni tal-Kommissjoni u għamnek irritnajt illi l-litra fija Eh, klawzoli li jiskuraw li lajkonet ma jkunx fih data personali jew xi link li permezz tiegħu persuna tista' tiġi ikkuntattjata jew magħrufa mezzi sekundarji għal komunikazzjoni għal dawn il liaison officers li jaħdmu f'dan il-qasam u skambju ta' informazzjoni ma' stati membri oħrajn li huma importanti ħafna għal kooperazzjoni msaħħa Għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tippromuovi l-użu ta' dan, din il-lodda l komunikazzjoni billi qed semmi referenza għall-iconet fil-artiklu korrispondenti tar regolament. Bekk daw kollha involuti kollhom informazzjoni bla dewmien dwar liaison offices li jkunu qegħdin f'xi pajjiż partikolari jew eh, organizzazzjoni reġjonali jew internazzjonali mbagħad jiddeċiedu jekk irridux illi jikkonkludu ftehim ta' kooperazzjoni ma' dan l-istat partikolari l-liaison officers jistaw jieħdu ħsieb ukoll eh, l-interessi ta' iktar minn stat membru wieħed. Dan eh, twaqaf f'Ottubru 2004 u sar operattiv sena wara Frontex għandha tagħmel ukoll risk analysis li jridu jkunu bbażati fuq l-iktar riżorsi possibbli imma miġbura l-ewwel qabel kollox mill-awtoritajiet kompetenti fl-istati membri sabiex eh, eh, twetta il-missjoni tagħha l-Frontex Street ukoll tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-istati membri u pajjiżi terzi u bejna nfissa tista' wkoll eh, tikkopera mal-awtoritajiet kompetenti f'pajjiżi terzi. Minkejja l-fat li liaison officers jistgħu jikkontribwixxu Uh, bil-qawwi xorta waħda dan il netwerk mhuwiex sfruttat biżejjed il-bidliet li qed tipproponi l-Kummissjoni jiffaċilitaw l-integrazzjoni tal-Frontex fil-laqat uh, organizzati fil-qafas tan-networks tal-ILO. U uh, jippermetti l-istat membri biex jihdu l-inizjattiva biex jorganizzaw laqa tal-liaison officers għamnek irrit insemmi l-approċ globali u l-implementazzjoni tiegħu fejn l-istat membri bdew jaħdmu fuq il-rotot migratorji bdew jidentifikaw u iwaqfu pjattaformi reġjonali ta' kooperazzjoni bejn eh, liaison officers fil-qasam tal-immigrazzjoni u hija ħaġa loġika illi l-iktar stati membri ħerqana u entuzjasti għandhom ikunu fuq il-linja ta' qoddim f'din il-kooperazzjoni dwar il-dmirijiet ta' rapportaċ Mżon illi jitħejjew eh, rapporti fuq is-sitwazzjoni f'kull pajjiż terz fejn ikun hemm liaison officers. Peress illi bħalissa liaison offices ta' stati membri qegħdin fiktar minn 130 pajjiż terz, dawn eh, l-istennijiet ta' rapportaċ mhumiex applikabbli għalhekk il-Kummissjoni trid illi dawn il-dispożizzjonijiet jiġu applikati kif suppost, jridu noħol u kondizjonijiet għal reġuni partikolari u pajizi ta' interess partikolari għall unjoni Ewropew dak ir-rapport jridu jiġu prezentati mhux biss il-Kunsill imma wkoll il-Parlament Ewropew. Nittamaw li l-Konsillu l-Parlament se jaslu għal ftejim malar kem jista' jkun fuq din il-proposta u jistaw jaddottawa u kol. Grazzi, Sur Ġenem. Grazzi, Sur Dobu. Issa għannom tal-Presidenza tal konsill il signora Marianne Person. Grazzi, Sur President, Onorevoli Membri, Sinjuri. Jina rrit najdilkom fejn eddiqinu xamel il-Konsil f'dan ir-rigward. Fi 23 ta' settembru il-grupp tal-kontroll tal-frontieri il-taqa biex jiddiskuti din il-proposta il komissjoni prezentat il-proposta tagħha u mbagħad il-grupp iddiskuta il-proposta kollha kemm jiġifieri l-artikli u l-preambolu der illi kienem appoċ qawwi għal minnaħa tal-Istati membri għal proposta tal-Kommissjoni il-grupp qabel fuq żewġ emendi żgħar għal proposta u ma emendi ta' natura lingwistika li ma jbidlu xej fis-sustanza tal-proposta tal-Kommissjoni l-Istati membri qablu li dinja proposta tajba ħafna li ċara u pratika u l-appoċ tal-Istati membri intwera mill-fatt illi f'nofsija il-grupp irnexxielu jiftiem. L-istati membri ma ħassewx li din kienet kwistjoni komplikata. Għalek issa il-presidenza tixtieq tkompli taħdem fuq din il-proposta malar kemm jista' jkun U jekk id-diskussjonijiet jimxu kif imxew fil-grupp fil ta' ħidma, Allura mela nkunu lesti li naddottaw il-ftejim tagħna fil-Kunsill fit-30 ta' Novembru. Aħna interessanti li nisimaw il-kommenti li sta' jixtieq jagħmel il-Parlament u li konna diskussjoni kostruttiva mal-Parlament aħna lesti esti u illi nallokaw il-ħin meħtieġ sabiex jirnexxinna namlu dan. Grazzi. Grazzi, Signora Person. Is-Sur Damera. Grazie. Grazie, President. Jena smajt b'attenzjoni kbira il-rapport veru dettaljat ħafna li tatna l-Kommissjoni u li bazzikament naqbel mija. U dal-għodu kelli laqa ma' Signora Person u l-kollaboraturi tagħha Sabiex nkunu nistgħu nivvalutaw eżattament li ma dik il-pożizzjoni preċiża tal-Kunsil f'dan ir-rigward. Jiena ikolli ngħid illi ninsabu qudiem rapport ta' kodeċiżjoni li għandu karatteristiċi pjuttost sempliċi, emendi sempliċi, proposta sempliċi u memx ħafna emendi ġifir, bazzikament għedin fil- pożizzjoni fejn il-President jek permettili wara li nagħmel il-presentazzjoni tiegħu u nisimgħu wkoll kollegi l-oħra jiena nista' ngħid natik proposta ta' kalendarju ta' skeda sabiex dan il-rapport ikun approvat sa' Diċembru fil-plenarja. Jiena nixtieq ngħid li l-oriġini ta' dan kollu jinsab f'Sevilla u f'Tessalonika, fis-sens li kien f'Sevilla fej propjament tal-ewwel darba u b'mod definittiv aħna semmejna din il-network tal-uffiċjali ta' kollegament, hemmhekk li tajna l-ewwel spinta. Però jien ara missa noqgħod nidħol f'dak kollu li sar f'dak kollox illi ktieb tax ma nixtieqnejja lil ħadd u ma il ħadd. Bażikament li jdu nagħmlu huwa li jdu nużaw il-potenzjal tal-network tal-fiċċari ta' kollegament u eh, l potenzjal ta' Frontex u koll, ġifi narmonizzaw, nassimilaw il-possibilitajiet kolla, il-kapacitajiet kolla ta' dawn l-uffiċjali ta' kollegament kemm eh, u ma' għedin jaħdmu lejnaħa u kemm għed jaħdmu lejnaħa oħra li konnetija network sigura, President, u hija network kif intqalu ukoll nixtieq nisħaq illi fl-ebda kasu taħt l-ebda ċirkustanza ma tippermetti l-iskambju ta' informazzjoni li għandha x'taqsam ma' data personali. Iġifieri intom tistgħu issaqsu allura x'inhu dak li titrasmetti din il-netwerk. Din hija xi titrasmetti affett importanti bħal pereżempju l-influss ta' immigranti rotot, per eżempju, li eh, segwu l-immigrazzjoni klandestina, il-modus operandi li jużaw dawn il-kriminali li traffikaw il-bnedmin eh, l-attivitajiet u organizzazzjoniet li huma voluti f'dan it-traffikar tal-bnedmin. Il-metodi użati biex wieħed jiffalsifika d-dokumenti tal-ivvjaġġar, per eżempju, il-mod kif wieħed jista' jgħin l-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jiġġieldu l-immigrazzjoni illegali, eċċetra, eċċetra. Jiġifieri naħseb jien li jekk ngħidu konsiderazzjoni l-importanza kwalitattiva pjuttost mm, mhux daqshekk qawwija li prezenta l-Kunsill, pereżempju f'ċertu każijiet għandek inbidlu l-kelma migrazzjoni għal kelma immigrazzjoni f'każ ieħor għandna emenda pereżempju biex inbidlu il-kelma għandhom għal kelma jihdu konsiderazzjoni. Ġifi dawn huma affarijiet żgħar l-emendi u qed jemendaw l-artikli 3, 4 u 6 ta' regolament li jenna nirreferu għalih. 37.2004 u mem lebda dubju dwar it-trabe tal-artiklu 63 ta' trattat kostituttiv tal-Unjoni Ewropea dan qatt ma hemm dubju dwar il-bażi legali, ġifieri mkien, ġifieri President jekk tippermettili jiena nkun nista' nagħtikom anki kalendarju u dejja. Palabras pedidas. Mela, għaw xaħat tiħu li jishtiq jitkellem għanna s-senjura għanna s-pleċer tek joġbok. Ehm, eh, Grazzi, Sur President. Waqt eh, il-mandat tal-Parlament ta' qabel kienem mistoqsijiet dwar l-iskambji fil-network tal-liaison officers u jiena staqsejt jekk nistawx jekk dawn iż-żewġ istituzzjonijiet setawx jaqblu illi jingħataw aċċess persuni mill-istati membri dan għadu ma sarx fuq il-livell xira u kemm il-darba provajt nistudja eżatt xikun ir-rwol tal-liaison officers ir-rwol tal-ILOs u l-effett tagħhom fuq min qed jitlob l-azil fl-istati membri. Kemm dawk li huma legali u anki illegali. Irridu nkunu nafu kemm dan se jilqa kontra l-immigrazzjoni illegali rridu ndaħlu mekkaniżmu f'dan ir-rapport sabiex nkunu nistaw nifmu b'mod iktar ċar u nixtieq lill kummissjoni tgħidilna iktar dwar dan. Grazzi, Sinjura Kelle. Iva jiena naqbel illi għadu mhux ċar x'qed jagħmlu dawn liaison officers u x'qogħdu jiddiskutu waqt il-laqat tagħhom illi sa se jkollhom iktar minnhom. Jiena irrid ngħid illi waħda mill-emendi illi intom għamiltu fl-artiklu 6 intom qed tgħidu li l-Parlament Ewropew se jirċivi rapport annwali mimli informazzjoni dwar kif dan il netwerk tal-liaison officers qed jissaħħaħ u kif qegħdin jikkooperaw. Imma naħseb illi dak li għandu bżonn il-Parlament Ewropew mhux din l-informazzjoni imma kemm qed jużaw l-iconet dawn il-liaison officers. Aħna għandna bżonn informazzjoni eh, għanna bżon l-informazzjoni li għedin jiġbru ma stess, ġifiri li jizon officers. U dan sabiex inkunu mistaw naraw jekk id-deskrizzjoni tal-ħidma tagħhom i xirqa. Jew forsi nistaw nitolbhom li jagħmlu affarijiet oħrajn. La darba aħna nirrevedu dan ir-regolament għandna nqisu ukoll li L-informazzjoni li liaison officers suppost qegħdin jiġbru hija ħafna imma ma tinkludix informazzjoni dwar kif il-migranti jiġu trattati fil-pajjiż ospitanti hemm ħafna informazzjoni li jridu uh, eh, jiġbru dwar kif jaslu fejn imorru, eċetera, imma mhux kif huma trattati u dan l-appoġġ li huma suppostjatu fil-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali jiġbru informazzjoni dwar persuni li huma suspettati li huma immigranti illegali u kif qed jiġu trattati mill-pajjiżi ospitanti. Dawn huma tnejn mill- punti ewlenin f'dan id-dokument illi huma neqsin u neqsin ukoll mir-riforma mir-reviżjoni tar-regolament. Grazzi. Thank you, Mrs. Ringrazzjak ħafna, Sinjura. Nisimaw ftit il-Konsil Ewropew u l kummissjoni sur Dobel, forsi l kummissjoni l-ewwel. Grazzi ħafna, Sur President. Xtaqt biss ngħid li dawn il-liaison officers jindbatu mill-istati membri mux qed jirriprezentaw l-Unjoni Ewropea, jirriprezentaw il-pajjiżhom. U regolament jipprovdi għal fat li dawn jikoperaw bejnietom u hemm ir-regoli ta' kif jagħmlu għad il-kooperazzjoni. Hemm xi ħaġa l-Kunsill għandu xi ħaġa oħra xi jżid? Sinra Person? Grazzi ħafna, Sur President. Iva, aħna qegħdin attenti ħafna għal dan id-dibattitu u ovvjament se nikkunsidraw il-punti li qed iqajmu l-membri meta nkunu qed inkomplu l-xogħol tagħna fil-Kunsill. Sur Dija Semeras. Bueno, pues muchas gracias, señor. Iva, grazzi, Sur President. Jina u napprezza il-kommenti illi għamlet ġanin u anki l-kollega tagħna rigward dak li fil-fatt jagħmlu double liaison officers. Dana jinsab fil-regolament 337-2004 u dak li għamlu bażikament huwa li jikkontribwixxu għal prevenzjoni u l-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali u jen il-repatrazzjoni ta' l-immigranti u għal ġestjoni tal-migrazzjoni legali. Iġvi dak jgħid ir-regolamentu aħna għadin li rridu nagħmlu permezz tal-proċediment leġislattiv ta' kod kod-deċizjoni bejn il-Parlament u l konsillu u għan nixtiequ sempliċement nimmodifikaw l-artikli 3, 4 u 6 ta' da' regolament li għadni kif semmejt, 7 2004 Idu nħeddu konsiderazzjoni dejjem il-proposti kolla illi għadin jamluna kollegi tana. Issa, su president, jina xtaqt niproponi li l-kulħat mela l skeda sewa kalendarju ta' ħidma. Għalix, nifem li Dan huwa rapport sempliċi bla ħafna komplikazzjonijiet u bażikament kull ma jagħmel huwa li itejjeb u jadatta r-regolament illi diġà għandna. Mela nipproponi President li prezentazzjoni tad-dokument effettiv għal-ħidma isir fl-4 u l-5 ta' Novembru. Imbagħad, ovvjament, skadenza qasira minn natura tal- għal-prezentazzjoni eh, tal-emendi kun bej il-5 u 6 ta' novembru għal 7 ta' nofsina. Imbat il-16 ta' novembru jon kalla waqt il-laqa tal-ewel jottini ta' Diċembru sabiex fl-axħar nkunu jekk il-kollegi tiegħi jafdawni nkun nista' n-wassal dan ir-rapport Eh, fil-plenarja fl-14 ta' Diċembru, dak kollox, grazzi. Grazie, signor Diaz de Grazzi ħafna. Bekk, il-proposta sta saret anki in termini ta' kalendarju. Jekk ma' uħat qed joġġezzjona, kuħat jaqbel. Din il-proposta nikkonsidrawha sabiex nirrendu aktar kompatibbli mal-aġenda tal-bqija tax-xogħol tal-entitajiet. U jekk qed naqblu mela il-punt ġi diskuss u id-dossier ovvjament issa ikompli bil-proċedura normali. U inkomplu bil-xogħol bil, bil Tajjeb, mela, niġu għal punti 6 minn 6 sa numru 11 għax kollha dawn il-punti għandhom xjaqsmu rapporti tas-sur Buzuttil. Għalek li nissuġġerix li noħdu kollha f'daqqa ġifieri niddiskutu mill-punt 6 sa numru 11 qed nitkellmu fuq ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Mauritius fuq ġifieri tneħħija tal-visa short stay u mbagħad l-istess bejn il-Komunità u l-Barbados punt 8 il-ftehim bejn li si u St. Kitts and Nevis l-istess fuq l-eżenzjoni tal-visa short stay u mbagħad il-punt numru 9 il-ftehim bejn l-ISI u l-Bahamas punt 10 bejn l-ftejn ma l-Antigwa u l-Barbuda. Punt numru 11 fl-axħar huwa ftejn bejn l-Lisi u s-Seychelles fuq l-eżenzjoni mill-viza l-periodu qasir. Sur Bututtin huwa rapporter ta' dawn il-files kollha għalek nistiednu li jgħamil kummenti tijaw issa. Grazzi ħafna, Sur President. Forsi, mux tal daqs jek ħin, daqs kem ħattinti biex t-introduċijom, għax daw ma rapporti veru faċli u jiena dizappunta ċax laqqas bizzortom daw il-pajizi sbieħ. Tant nishtiq, imma ma nexxilix. Għat nitkellmu hawnhekk fuq rapporti verament osra inkwantu għal l-vjaġġar minar il-viza tal-nis li huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u anki ta' pajjiżi oħra dan dejjem għal periodu ta' tliet xhur. Naħseb il-kwistjoni ewlenija l-unika waħda fil-fatt għandha x'taqsam mal-prinċipju ta' reċiproċità. Iġifieri, hawnhekk qed nitkellmu fuq ftehim fejn qed nagħtu dak li qed nieħdu u ċittadini ta' pajjiżi terzi konċernati hawnhekk qed jieħdu dak li qed intuhom aħna, jiġifieri l-prinċipju ta' reċiproċità qed jiġi rispettat hawnhekk milli Eh, għaluli l-rappresentanta tal-Komissjoni edaw prezenti l-biraħ tajt maħħa. Jina naħseb li għanda t-intervjeni, għanda tejdinna u tassigurana, tejdinna eżattament x'qed jiġri b'din il-bicċa xogħol ta' reċiproċità għal-fat li jitneħħu il-viza, il-rekwiziti tal-viza għal-ċittadini kolla għawnek. U, Sur President, wara li kunu smajna, eh, jiena nista' nissuġġerixxi li l-votazzjoni tista' ssir anki għada. Grazzi. Grazzi ħafna sur Buzutil għal fatt li inti tkellimt fil-qosor u kont ċar ħafna jiena qaluli li il rapporter mandu l-ebda intenzjoni li jgħaddi xi emenda, jipproponi xi emenda għalhekk jiena qed nissuġġerixxi deadline għal membri li forsi jixtiequ jresqu xi amenda. Naħseb li tajjeb issa li mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Presidenza għanna il-Senjura Lejla Alfalini għal kunsill l-ewwel. Senjura Edawn Iva. kienet il-kollega tiegħi li kellha titkellem fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna sur President. Onorevoli membri. Dawn is-sitt stati, hekk sejħa microstates, għamilnijom iġifiri eh, fil-kategorija tal 5 tal-2001 sabiex dejjem nitħlu ikonna inkorporat fjom l-aspet ta' reċiproċità iġifiri li ma jkunx hemm bżonn għal-viza anki s-sistema ġifri bilaterali tal-visa waiver b'dan il-mod fl-2008 l-Kummissjoni u l-Kunsil id-deċidow li jibdow negozjati ma' dawn l-istati fuq il-tneħħija tal-vizas, il-negozjati innal u f'Ottubru, Novembru ġew konklużi Issa diħlin ġifiri qed nagħmlu l-ftehim bilaterali ma' dawn il-pajjiżi. Mal il-Parlament il esti l-opinjoni tiegħu il-presidenza tpoġġi dan is-suġġett fuq l-aġenda tal-Kunsill sabiex inkunu nistgħu niddeċiedu u nagħtu konklużjoni tagħna fuq dawn il-ftehim differenti. Mela għall kummissjoni Ewropea is-Sinjura Daphne Gogu. Thank you very much. Grazzi ħafna. Jiena fil-qossor ħan nipprova li mandumx. Ġifiri, nitkellem fil-qosor. Jiena nixtieq eh, nirringrazzja rapportu għal kummenti għax kif għal tajjeb huwa għal xinija l-iktar ħaġa eh, kwistjoni l-iktar waħda ewlenija ġifiri diktar reċiproċità naraw li jkollna wkoll affarijiet legali li huma ċari. Fil-2006 il-Kummissjoni għamlet proposta fuq dwar dawn is-sitt microstates biex naraw li dawn eh, jirrispettaw il-kriterji kollha tar regolament disa' f'jannar tal-2007 ħareġ ċar li dawn il-pajjiżi kienu fuq il-lista pozittiva, ġifir il-lista numru 539 u aħna edna li jidħol fis-seħ l-eżenzjoni l-eżenzjoni għal viża ċittadini ta' dawn il-pajjiżi tkun effettiva wara li jiġi konklużu anki tol fisseħ ta' l-ewwel ftehim tal viza waiver. Ovvjament, dan huwa pass importanti ħafna għal viza komuni, għal politika ta' viza komuni ġifri għaxar snin wara l-imbdiet. Għalhekk għall-ewwel darba għanna s-sattini pass tal-evaluazzjoni ġifiri edin nikkonkludu l-ftajib tal-komunità fej edin n-naħħu l-bżonna l-viza ta' pajizi terzi imma edin poġu kollox f-dispozizjoni ċari legali biex ċittadini tagħna dan iku tkun xi ħaġa reċiproka. Din hija għall-ewwel darba li naraw li ċittadini tal-Istati Membri kollha għandhom jibbenefikaw mill-istess reġim ma' pajis terz. Ġifir il-kondizjonijiet biex kurieġa jkun hemm talba l-viża huma l-istess li nsibu fi dispożizzjonijiet tal-Visa Waiver Agreement. Għandna definizzjoni ċara ta' min jibbenefika tal periodu ta' min ta' tip ta' passaporti Għalek, bekk naħseb li se jkollna iktar trasparenza, se jkollna garanziji legali għal reċiproċità kompluta nkontu ċittadini tagħna. Da, dan u għallan, mux sen għot nitħol infetta fil-dettal u nitħol fil-modalitajiet kolla. Naħseb li intom tafu ġġara, meta rġajna introduċejna l-obbligu għal-viża għal ċittadini ta' Repubblika Ċeka meta dawn idu l-Kanada. Il-Kummissjoni għamli ħarġet b'rapport malajr ħafna ġifri intom se jkollkom possibilta li tkomplu tiddiskutu d-dettalji kollha ta' dawn l-affarijiet li qed jiġru. U fil-rapport il-ġdid tal-Kummissjoni dwar ir-reċiproċità. Grazzi. Ningrassik ħafna Sinjura Gogu. Sur Bons. Anki jekk jiena naqbel ma li titnaħa burokrazija għal turisti ġenwini, ma taħsbux imma li il-fat li ma jitneħħu il-vizas, forsi nkun qed ninkoraġixxu l-immigrazzjoni illegali għax nies li m'għandhomx dritt jibqgħu f'ċertu stati Alright, f'dawn il-microstates um, forsi mhux daqshekk uh, importanti din il-problema. Imma meta nkunu qed inneħħu l-viżas għal tħul eh, f'pajjiżi li huma ikbar fejn popolazzjoni ikbar fejn nies jixtiequ jmorru, ma taħsibx nkun qed noħolqu ċertu problemi, grazzi. Okay, thank you. Mr. Morales, please. Thank you, Chairman. Tajib, Sur Morales. Issa, nista' ngħid li xi mittelf ċittadini tal-Unjoni Ewropea imorru iżuru dawn l-gżejjer għalhekk jiena nixtieq ngħid qed nappoġġa l-kummenti l-argumenti ta' Simon jien jiddispjaċini li ju għadu marna xilux iżur xi waħda minn dawn il-gżejjer, kif irnexxilek ma tmurx Simon. Imma naħseb li tajjeb li din hija deċiżjoni fi triq tajba u tajjeb mixin hekk. Grazzi. Yes, Verġat? Grazzi. Iva fil-qosor. Qed nisimgħu xi affarijiet li, li gost bihom imma rdu ngħidu li meta aħna eh, kif nilqaw il-daw in-nies nisperaw li huma jilqawna wkoll. Imma fuq nota aktar serja sa l-edeja li nneħħu il-viża periodu qasir toħloq ħafna problemi għax dawk li isegwu dawn il-kwistjonijiet il jafu li hawnhekk nkunu isna qed truf ċerklu vizzjus għax dejjem nkunu qegħdin innaqru mid-drittijiet ta' ċertu mm, nies, speċjalment nies li ġejjin minn nofsinhar tal-reġjun tana tagħna nafu jiġifieri li tkun eh, aħjar li rridu noqogħdu attenti li ma neħu ma neħħux inneħħu il-viza il-viza sal kulħadd għax nafu li hemm ħafna nies li jixtiequ jkollu jżuru pajjiżi oħra għal fini kulturali pereżempju fuq dan dawn il-tekst li għandna aħna naqblu kompletament forsi għandna xi ftit ħassib biex naraw Eh, eżattament xi fisser meta ngħidu irid ikun hemm passaport validu. Ġifri f'terminoloġija legali dan eżattament xi fisser. Is-Sur Bonds. Chairman, Sur President. Il-pajjiżi fil-Karibaw huma u kol jisom xi tech um, havens għal um, min jitrafika droga. Ma ninsoħx dan il-punt. Jena il-partit tijaj ma jaqbilx l inneħu l-eżigenzi ta' viza għax da il-nis fil-Olanda jishtiqu li jkunem iktar sigurta ta' min imur f'dawn il-pajizi ma neħux il-vizas, s-surasib. Iva, grazzi President, jina nappoġġa il-pozizjoni ta' rapporter ta' sur Buzuttil u koll, mux toħrajn ġifiri smajt eh, waqt il-dibattitu, pero importanti mill perspettiva tal-Unjoni Ewropea relazzjoni tagħna ma' dawn il-pajjiżi tal-libertà ta' ċirkolazzjoni u l-burokrazija jiġu approvati mill-Unjoni Ewropea b'mod diplomatika biex nilħu għal xi ħaġa aktar importanti, ċoe illi intuhom til tilqim li għandhom bżonn eh, għal marda ħafna minn dik tal-influenza, ġifiri tax havens li għandhom. U bekk aħna rridu nagħmlu biex dawn il-pajjiżi jibqgħu u ma jibqgħux anzi jikkontribwixxi għal kriżi gravi li għandna bħalissa fl-Ewropa kirridu nagħmlu. Grazzi. Mela, issa, nerġaw lura s-sur Buzuttil. Jekk għan sejjer tajjeb ir-rapporti ħaj prova din id-deċiżjoni sada ġifir naħseb li tkun ħaġa ġusta li nistabilixxu skadenza ġifiri sa sitta tal-lum, sa sitta tal-lejla. għal kwallunkwe emenda li tista' tiġi sottomessa sabiex għadna nkunu nistgħu nifutaw sur bużuttil. Iva, grazzi President, nixtieq nibda l-ewwel billi naqbel miegħek fir-rigward ta' din il-skadenza li tajtna dwar l-emendi u l-vot għal għadda nrigrazzjaw koll il-membri illi ikkontribixxu għal dan id-dibattitu qasir imma tassew interessanti. Nixtieq nixgħal żewġ punti l-ewwel qegħdin mhix l-ewwel darba li pajjiżi terzi qegħdin inaħuhom mill-lista negattiva mpoġġuhom fil-lista pożittiva f'dak li għandu x'jaqsam mal-viża ġifieri din hemm xi ħaġa li qegħdin nagħmlu għall-ewwel darba. Imbagħad nixtieq ngħid ukoll li Dan ħajapplika għal kategoriji kollha ta' persuni, ġifieri persuni normali, persuni li għandhom passaport diplomatiċku, minna Pero mux għalan ta' attivitajiet imħalsa ġifiri f'dak il-kas konna il-viza tkun limitata f'dan ir-rigward. Jina nirringrazzja l-daw kollha li taw il-kontribut tagħhom u naħseb li daqshekk biżejjed, grazzi. Mr. Buzutil, Grazzi Sur Buzutil, għax kummenti oħra mill-Presidenza forsi. Kommissjoni? Il-Kommissjoni tixtieq tiċċara xi ħaġa fuq il- il-mandati ovvjament Rridu nkomplu xogħol tagħna mal-Brażil issa biex inneħħu l-viża mal-Brażil hija xi ħaġa li qegħdin nippruvaw nagħmlu ma' ċertu pajjiżi terzi sabiex inkabru dak li l-Kummissjoni tħoss li hija bżonn juża biex ikonna ġifiri il-qafas legali ċert. Xtaqt u ngħid nejt wara li smajt mistoqsija jew kummenta xi deputat il-fat li wieħed inneħħi l-viża ma jfissirx li fil-frontieri ma jsirrux il-kontrolli u li ċekkjar ovvjament persuni li huma suspettati jew inkella li qed jagħmlu xi ħaġa illegali ovvjament se, se jkunu waqfa fil-frontieri. Fil Dejjem se jkun hemm dan il-ċekkjar fuq il-frontieri. Yes. So, I think Sawa mela dak kollox fuq dan il-punt, sawa? Iva, inkomplu. Għal punt li mis. Punt numru 12 mela. U dan huwa l-abbuż u sfruttament sesswali sa tfal u pornografija ta' tfal. Dan huwa rapport mill Signora Robert Angelilli. Però jkonna niskużaw ruħna li xi rapporter ma kienx possibli għali għali tattendi laqa tal-lum ħabba raġunijiet personali. Għalek għanna il-viċi president Sassur Ġakolina li ħajjieħu eh, il-mikrofonu minn flok. Għanix t-infakkarkom li dan il-sujġet għadu Kustjoni ewlenija fil-komitat tagħna fis-sin ta' qabel adottajna wkoll rapporti fuq din il-kwistjoni anki rapport mis-Sinjura Robert Angelilli fir-rebbija illi ta' rakkomandazzjonijiet dwar kif il-Parlament jixtieq li deċiżjoni qafas fuq l-isfruttament u l-abbuż sessuali ta' tfal u l-pornografija ta' tfal għandu jiġi emendata. Aħna illum ħan iddiskutu dan l-istess suġġett. L-ewwel ħan għaddu għara prezentanta tal-Kummissjoni wara l-Presidenza wara il-kommenti tagħhom ngħaddu għand ir-rapporter Sur Ġakulino. ir tal-Kummissjoni għalhekk l-ewwel. Hawnhekk sinsab. Iva. Grazie, Sur President. Il-proposta ta' kommissjoni fuq l-abbuż u l-sfruttament sessuali ta' tfal huwa parti minn pakket flimkien ma' proposta fuq traffikar tal-bnedmin li ħankunu qegħdin diskutu aktar tard. Kemm iż-żewġ proposti jadottaw approċċ olistiku integrat u dan ifisser illi apparti dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-liġi kriminali sostantiva għandna wkoll dispozizjonijiet dwar il-prevenzjoni u il-protezzjoni tal-vittmi. Aħna konvinti li dan l-approċ huwa effettiv ħafna f'dan il-każ. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar abbuż u sfruttament sessuali ta' tfal u pornografija ta' tfal każijiet fejn lan ġenerali ta' biċċa leġiżlazzjoni ġdida ed hemmhekk biex tassigura li kuna protezzjoni aħjar ta' tfal bħala vittmi ta' dan ta' dawn ir-reati tas-sew. Orrendi. Il-Konvenzjoni tal-Konsil tal-Ewropa tal-Lanzarote fuq l-sfruttament sessuali ta' tfal ispiratna għal din il-ħaġa, anke l-approċ ta' dritti italjan ta' din il-konvenzjoni ispiratna, pero hija proposta ambizzjuża u tipprova anke tmur l-elen mill-konvenzjoni tal-Konsil tal-Ewropa. Mhux biss f'dak li għandu x'jaqsam ma' deċiżjoni qafas preżenti, imma anke dak li għandu x'jaqsam mal-Konvenzjoni tal-Ansarote. Issa naslu għal kontenut mela ta' proposta l-ewwel net aħna qed basru li jkun hemm ambitu usa għall-obbligu li attivitajiet kriminali jiġu kriminalizzati speċjalment fil-qasam tal-abbuż u l-isfruttament sesswali u pornografija tat tfal. L-ambitu huwa usa speċjalment fir-rigward ta' l-abbuż sesswali ta' tfal. Qegħdin inkopru issa l-imġiba kriminali kollha ġa inkluża fil-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa, imbagħad anki f'dak li għandu x'jaqsam ma' pornografija tat tfal m'hemm l-ebda eċċezzjonijiet mux bħal maħna ġifiri fil-deċizjoni għafas prezenti, u nieħdu wkoll inkonsiderazzjoni żviluppi oħra li jsiru fil-teknoloġija tal-komunikazzjoni inkludejna wkoll reati ġodda bħal pereżempju il- eh, li inti titlob jew tajja l-tfal għal dawn l-anijiet. Imbat, t-tini, parti. Għademmek biex tipromuovi l-approssimazzjoni ikbar u ikbar iktar pieni fl-Unjoni Ewropea. Aħna konvinti illi dawn ir-reati irridu jiġu trattati bħala reati seri ħafna u ovvjament il-livell ta' pieni huwa wkoll wieħed mill-indikaturi ta' il-perċezzjoni ġenerali ta' kemm dawn ir-reati huma serji dwar il-persekuzzjoni għandna dispożizzjonijiet apposta fuq l-inizjazzjoni ex officio u għanna kol dispozizjonijiet li għandhom xieqsmu mal-użu tal-loda ta' investigazzjoni bħal per eżempju dawk undercover illi kienu għodda investigattiva utli ħafna f'ħafna pajjiżi. Il-ġurisdizzjani hija kwistjoni diffiċli għaliex hawnhekk aħna qegħdin nippruvaw nieħdu pass deċiżiv. Anki meta mqabbel mal-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa din id-dispożizzjoni hija partikolarment importanti għaliex din edha hekk biex tindirizza turizmu eh, sex tourism fejn għandek persuna illi jivvjaġġa f'pajjiż propju bilan biex jabbuża mit-tfal f'pajjiż ieħor. Għanna wkoll residenzi, residenti per eżempju ta' pajjiżi Ewropej li jistgħu jiġu prosegwiti Freati ta' dan it-tip li jitwettqu f'territorju barrani anke meta ma jkunx hemm kriminalità doppja. Għanna ħafna dispożizzjonijiet fuq pereżempju il-non punishment tal-vittma għal eh, reati li jisaxħu minħabba kondizzjoni tagħhom bħala vittmi bħal pereżempju tfal illi jiġu mġela jiprostitwixxu ruħom f'pajjiżi fejn il-prostituzzjoni hija reat. Għanna dispożizzjonijiet illi jipproteġu l-tfal anki minn vittimizzazzjoni sekondarja, ġifiri l-vittimizzazzjoni u trauma li joħorġu mill-mod kif l-autoritajiet kompetenti eh, jagħmlu l-proċedura kriminali, per eżempju, repetizzjoni mhux neċessarja tal-intervisti li jagħmlu l-itfal ikomplu jipperpetraw it-trauma ta' dawn it-tfal. Ħaġa oħra li jidrilna hija importanti ħafna jidrilna li huma dispożizzjoni dwar il-prevenzjoni. Għanna dispożizzjoni differenti f'dan il-qasam l-ewwel net, programmi ta' intervenzjoni għal eh, nies li għamlu reati sessuali jew nies illi jaf eh, li għandhom il-potenzjal li eventualment jisiru li u dawn it-tip ta' reati jista' jkun hemm programmi apposta għalihom fuq bażi volontarja. Aħna qegħdin nippruvaw nassiguraw li għall-inqas ikun possibbli fl-Unjoni Ewropea illi nimblukkaw l-aċċess għal websites illi kollhom pornografija ta' tfal, ovvjament huwa ħafna iktar diffiċli illi wieħed iwaqqaf dan it-tip ta' websites, speċjalment jekk dawn ikunu ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea ma l-inqas nistgħu nimblukkaw il-klijenti ta' dawn il-websites. Umbat fl-axħar imma ċertament mux l-inqas għanna il-prevenzjoni ta' eh, repeat offenders illi jimorru f'pajjeġ u f'pajjiż Ewropew ieħor u li jippruvaw jikkuntattjaw l-tfal għal raġunijiet professjonali meta għandek persuna li tmur f'pajjiż ieħor u dan il-pajjiż il-ġdid ma jkun jaf xejn mi sentenza e, u rekord kriminali ta' dik il-persuna fil pajjiż e, fej kien jgħix qabel. Għalhekk irid ikolna din it-tip ta' sistema l iskambju ta' e, records kriminali kondotti u bekk niprovjenu li informazzjoni importanti li tukkonċerna biss mhux il-sentenza nfisa ma l-iskwalifikazzjoni li eżerċizzi ċertu per eżempju li dal-persona ma jistax ikun jiġi f'kuntatt ma' tfal din it-tip ta' informazzjoni tinżel fil-kondotta u titqassam bilan il-tfal jiġu mħarsa minn dan it-tip ta' nies. Il-Presidenza ta' ftejt il komizja dwar is-sitwazzjoni fi Dwapen diskussjoni bdiet. U tinsa tinsab għaddejja wkoll, grazzi. Fissem il-presidenza zvediza għanna rappresentanti sal t titkellem. Grazzi, President. Membri onorevoli, onorevoli membri tal-Komitat, kif qalet il-Kommissjoni, il-Presidenza ċeka nidiet il-negozjati ta' dan deċiżjoni għafas riveduta meta il-Presidenza Svediż, imbat il-Presidenza Svediża komplis minn fejn ħallew f'Lulju bdejna bl-ewwel laqgħa tagħna taħt il-Presidenza Svediża fuq in-negozjati ta' din id-deċiżjoni għafas. Ma ġenerali naħseb nistgħu ngħidu li l-Istati membri laqgħu l-inizjattiva tal-Kummissjoni kellhom eh, opinjoni pożittiva fuq il-proposta li ġiet sottomessa dina ovvjament il-ġida kontra dawn ir-reati ma priorità. U hemm il-bżonn għalhekk il nirrevedu d-deċiżjoni għafas preżenti għal e kif it-teknoloġi jiżviluppaw. Qed jintuża iżjed l-internet pereżempju f'dawn ir-reati qed ikun hemm iżjed ivvjaġġar u dan kollu jwassal għal ħtieġa li l-leġiżlazzjoni tiġi emendata. Aħna mill femna mid diskrizzjoni tal kommissjoni dwar din il proposta jgħal li waħda pjuttost holistika tkopri kopri firxa sħiħa ta' atti li jridu jiġu kriminalizzati u miżuri oħra li qegħdin jiġu proposti wkoll. Dan kollu jfisser illi hemm bżonn ta' żmien biex ninnegozjaw dan il-punti kollha jridu jieħdu l-ħin tagħhom. In-negozjati. L-intenzjoni tal-Presidenza Svediża hija li jitkomplu diskussjonijiet u nittamaw li rnexxielna nilħu wkoll nakwistaw riżultati tangibbli kemm jista' jkun għalmenu. Jaf ikun ta' interess għalikom biex li tkunu tafru dan l-approċ integrat illi i proponiet il-Kommissjoni intlaqa mill-Istati membri. Grazzi. Thank you, thank you. Now... Grazzi. Nisimaw il-samman t-surġja kolino rapporter. Grazzi, President. Kif attenti jena issa et nissostitwixxi l-kollega tijaj Roberta Angelili li minħabba Uh, luttu fil-familja kella tibqa fl-Italja kemm il kunsill kif ukoll il-Presidenza diġa għamlu komment interessanti ħafna dwar il-ħtieġa li natu daqatajn kritika li test li fl-2004 dan wara kollox dana huwa wieħed mill reati l-iktar serju għalhekk irid jiġi ikkastigat eh, b'mod adegwat. Frar il-Parlament kien diġa eh, tkellem dwar dan is-suġġett u l-interventi eh, ta' korrezzjoni u li jena dawn se niddefinixxihom f'ħames punti. E, eh, Snjura Angeli li ridet ukoll illi jkun maqjus bħala reat il-grooming online il-sem ta' atti sessuali ma' persuna taħt l-età anke jekk dawn ikunu persuni mill-familja stess li jorbtu lill-istati membri sabiex ikun hemm skambju ta' informazzjoni fil-qasam tal- mm, eh, tal-records eh, kriminali jiprojbixxu l-possibilità illi dawk li jkunu wet u eh, reati kontra persuni taħt l-età eh, illi kollom mbagħad eh, kuntatti jew jkollhom xogħol li jpoġġihom f'kuntatt ma' persuni minuri. Naħseb illi ma' dawn nistgħu nżidu wkoll xi ħud oħrajn per eżempju li kunem iktar protezzjoni li tfisser ukoll appoġġ aħjar fuq livell psikoloġiku u esistenzjali mill-psikoloġiku jew neuropsikjatra għat-tfal. Irridu nqissu wkoll il- fejn fejn ikunem bżon ikunem appoċ u li ikunem il-possibilità il li persuna tirċivi l-assistenza kollha meħtieġa u fl-aħħar nettumbat uh, eh, stil ta' ħajja li, li tkun xir kemm fil-familja kif ukoll fil-ambjent fejn huma eh, jgħixu anke forsi ikun hemm xi taħriġ informazzjoni ta' xi tip u impenn minn l-istati membri sabiex dawn l-aġenziji illi jgħinu jkun jistaw ikunu appoġġati bisħieħ sabiex jilqaw jiġildu kontra wieħed mir-rejati l-iktar serja u muqżiża jiġifieri l-abbuż u l-sfruttament sesswali ta' tfal. Sur Giacolino, grazzi. Għanna xi kommenti. U peress li qegħdin daqsxejn lura jkolli nitlobkom biex jekk joġobkom Żommu fil-qosor kemm jista' jkun. Signora Sipen. Grazzi, President, Signori. hija problema li dejjem ikun nerġgħu niġu għalija u din tiġa gravi, però dan ir-rapport jisu qed ikun hawn fil-inħarsu lejn teknoloġiji ġodda naraw kif nistgħu nindirizzawhom u nadottaw regolamenti biex nżommu il-pornografija ta' tfal billi nxterdu permezz tat-teknoloġiji l-ġodda mejna konvinti li jekk inti ħadd twaqqaf l-aċċess f'ċertu eh, websites mista tirnexxi l-awtoritajiet investigattivi ħa eh, tiġi spiża di u eh, faċli ħafna li wieħed jiżgiċċa minnhom daw il-miżuri naħseb li nimblukkaw websites mhuwiex effettiv issa rigward it-tfal konċernati naħseb li jridu naċċertaw il-pornografija ta' tfal titnaħħa mill fuq l-internet. Naħseb li nistgħu nagħmlu għadi billi nisfurzaw lill-istati membri illi jittolleraw din il- dan it ta' affarijiet għandhom jittalaw il-qorti għandu jkun hemm proċeduri kontrihom dan it-tip ta' websites m'għandhomx ikunu permessi li jkunu qegħdin hemmhekk u mhux nimblokkaw l-aċċess għalihom m'għandhomx ikunu hemm. Grazzi Sur Albert. Iva, grazzi President. Nixtieq li ringrazzja Presidenza u l-Kommissjoni għal din proposta naqbel ma li qal is-Sinjura Sippel. Nasab li hawnhekk għandna qasam importantissimu tajjeb li għandhom dawn il-proposti tajbin għandhom ikopru l osma kollha tal-ħajja. Però mħagġa li nixtieq nisħaq. Rigward il-proibizzjoni li mblukkata dawn l-affarijiet fuq l-internet naħseb li hawnhekk għedin. Isna, bazzikament, namlu affarijiet kontra tagħna, namlu kontra kontra kontra dak li nixtiequ aħna stess u niskreditaw ruħna jdu nġildu kontra din il-proposta l għanet Għanna pala Parlament Ewropew dejjem edna illi il-kooperazzjoni internazzjonali għanda twassal għal eradikazzjoni tal-pornografija ta' tfal u l-kontenut ta' dawn it-tip ta' fajt fuq l-internet li xitu kunem iktar kooperazzjoni internazzjonali. Issa jek nħarsu lejn il-qasam tal-proprjetà intellettuali taraw l-implementazzjoni tal-eradikazzjoni tal-kontenut bil fatt huwa xi ħaġa li tista' ssir. Hemmhekk sar progress. Ġifier naħseb li għandna niffukaw fuq il-proprjetà intellettwali u l-istati membri għandhom jeradikaw il-kontenut u mhux jipprojbixxu li jaċċessawh, irid ma jridx ikun hemm. Kultant dawn is-servers li tellaw dal eh, materjal fuq l-internet jinsabu propju fl-istati membri fejn għanna aħna leġizlazzjoni fejn għanna ġurisdizzjoni, pero ma sarx bizzejet ċol biex wieħed jevalwa wkoll x'inhu ma l-alternattivi jiena kelli wkoll l-impressjoni illi Fir-rigward tal-valutazzjoni ta' miżuri l-ideja li niprojbixxu dan il-kontenut minn fuq l-internet din irridu narawha l-għawenet jekk hemmx alternattivi aktar effettivi. Importanti wkoll li jekk inħarsu lejn jekk hux tajjeb li dan neħħuħ mill-internet, naħseb li qatt m'għandniex evidenza biżejjed, dak li m'għandniex hija fil-fatt evidenza li dan u possibli. Ir-regoli ma ċari għalissa ma kunu ir-regoli għal dawn il-miżuri u ma kien hemm l-ebda evalwazzjoni tal-impatt laqqas sissa naħseb illi rridu nkunu qegħdin nistaqsu. Ruħna daw l-mistoqsijiet għanna proposti tajba unek, pero l-mistoqsija i. Meta niġu għall-implementazzjoni ta' din leġislazzjoni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 Naħseb li l-proposta tal-Komissjoni hija tajba. Imma smajna wkoll u rajna ħafna dwar uh, li għanna nal u ċerti websites fuq l-internet. Naħseb illi għanna l-ewel u qabel kollox naħsbu dwar it-tfal. Mek xiridu namlu, irridu nidentifikaw it-tfal il-vitmi għalix nistaw nalqu kemm irridu websites imma xorta se jibqa' ħafna tfal illi huma vittmi ta' dawn ir-reati għalhekk irridu nagħmlu iktar sforz biex nsiru nafu min huma dawn it-tfal vittmi ta' dawn ir-reati. Issa għandi żewġ mistoqsijiet għall kunsill fil-preżentazzjoni tagħhom il-Kunsill għal illi b'mod ġenerali l-Istati membri laqgħu din il-proposta għandhom opinjoni pożittiva dwarha. Ma dirli li smajt illi hemm xi problemi fih dan il-Kunsill li xi nkun naf x'inhuma dawn. Din hija ħaġa importanti hija proposta tajba li ħarġet biha l-Kummissjoni u għalhekk kif huma mixin id-diskussjonijiet fuq dan is-suġġett fih dan il-Kunsill. Nixtieq li twiġbuni dwar dan. Qabel il-seduta fi Strasbourg jina għamilt mistoqsija l Cecilia Malmstrom għalix il-presidenza svediza edha u kol taħdem fuq il-problema il problema tal pornografija ta' tfal u eh, turizmu għal-anijiet sessuali. Unbat em l-ħob dal-enfance il-konferenza li sessir fil-20 ta' novembru u semmit l-esportazzjoni ta' tfal fil-kuntest ta' turizmu u issa qed nisma' min jgħid li dan mhux minnu. Issa nixtieq li l-Presidenza tal-Kunsil tgħidilna għalfejn dan il-punt tneħħa minn fuq l-aġenda. Grazzi. Sur Romeva? No? Not around?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 għal kull minu ġenitur li kbar biza' hija ehm, x'qed jagħmlu tfal fuq l-internet u x'periklu jista' jkun hemm meta t-tfal ikunu qegħdin fuq l-internet. Għal daqstant jiena nemmen li tittieħed kull miżura neċessarja u trid tittieħed ukoll burġenza kbira biex naraw li nagħtu il-protezzjoni kollha meħtieġa li tfal speċjalment meta jista' jkun hemm il-periklu ta' sfruttar sesswali jew nkella ta' pornografija. Jien għandi mistoqsija waħda x'namel u nieqaf hemmhekk. Il-mistoqsija tiegħi hija dwar il-limitu tal-kompetenza tagħna fil-kamp kriminali. Jekk qed nifhem sew, hawnhekk qed nidħlu fil-kamp kriminali u fil-koordinazzjoni jekk mhux ukoll armonizzazzjoni tal-liġijiet kriminali tagħna eh, f'dan il-qasam eh, Forsi il-Kummissjoni, rappresentant tal-Kummissjoni tista' tweġibna hekk u tgħidilna x'inhu l-limitu tagħna f'dan il-kamp kemm aħna nistgħu fil-kamp kriminali nidħlu eh, f'din it-tip eh, f'dan f'dan il-kamp, f'dan il-qasam biex naraw li nkunu effettivi. Qed nistaqsi din il-mistoqsija peress li nafu li kien hemm ċertu sentenzi eh, tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, speċjalment fil-qasam tal-ambjent, li poġġiet limiti pjuttost stretti eh, ta' kemm nistgħu nimxu l qudiem f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Thank you. Mrs. Mathieu? Mathieu? Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai deux questions sur ce sujet très grave. Grazie. Jiena għandi żewġ kummenti x'namel l net fir-rigward tal-prevenzjoni, eh, mod partikolari meta nafu li il-vitmi xi darba se jkunu persuni illi iwet u ma stessum mbagħad dawn ir-reati Walek naħseb li nistaw noħol u sistema ta' prevenzjoni minħabba il-reati li jkunu twet u kontra dawn it-tfal. U t-tini ħaġa dwar il-turizmu għall-anijiet sessuali rrit naf jekk il-Kommissjoni għandix informazzjoni preċiża fuq dawn dan il-turizmu ovvjament barra mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea jiena mort missjoni fil-Kambodġa u jiena kont konvinta li t-turizmu għanijiet sessuali ta' persuni Ewropej kien eh, moviment qawwi mhux ħażin imma kont sorpriża li nara illi l-NGOs għallu li illi turizmu sessuali huwa reġjonali u huma eh, persuni azjatiċi li jinqdew bit-tfal għal dawn il-finijiet. U eh, ħaduni f'postijiet koroħ ħafna u kien ma, ma tantx kien hemm Ewropej. Jiena nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni għandix informazzjoni dwar dan ir-reġjun tad-dinja. Signora Ernst? Jiena inni naħdem fuq dawn l-affarijiet fuq il-frontiera bejn Ġermanja u Ċekoslovakja għal tul ta' żmien hija ħaġa tajba li għandna xi ħaġa bil-miktub fuq il-protezzjoni tal-vittmi. Irridu naħdmu iktar fuq kwistjonijiet ta' prevenzjoni u li naħdmu ma' dawk li wetqu ir-reati. Naħdmu ma' dawk li wetqu ir-reati sabiex nevitaw illi dawn mbagħad il-vittmi jaddu huma biex darba iwet u rejati ta' dan it-tip. Jiena għandi sensazzjoni naqra stramba meta nitkellmu dwar il-kriminalizzazzjoni għaliex fil-Ġermanja kena dibattitu fit-tul dwar dan jekk għandniex nużaw liġi kriminali li teżisti diġà u namluwa iktar ħarxa għaliex din il-kriminalizzazzjoni jista' jkollha impatt negattiv fuq it-tfal tagħmel affarijiet għar u tagħmel il-problema għar. Allura, il-kriminalizzazzjoni u nkella l-liġijiet f'dan ir-rigward isinu iktar ħorox, aħna ċerti li din dan huwa l-aħjar mod kif nitrattaw dal-problemi. Jiena fil-qasam tiegħi rajt illi l-kooperazzjoni bejn il-pulizija eh, fuq livell transkonfinali fuq il-kriminali hija xi ħaġa li hija importanti ħafna u hija xi ħaġa li rridu nagħtuha iktar importanza. Xi ħaġa oħra li semmew il-kollegi fil-bidunet, naħseb billi noqogħdu nagħlqu l-website maħna se naslu mkien Eh, forsi intom segwejtu d-diskussjoni li kienet għaddejja fil-Germania fuq eh, dawn is-sinjali li għajdu stop iqaf fuq eh, il-websites. Imma dana mhux l-aħjar mod kif aħna nittrattaw dil problema m'għandniex nirreaġixxu malar wis jew bil-aġla wis irridu naħsbu sew biex noħorġu bil-aħjar tweġibiet. Grazzi. Sur De Young? Grazzi. Din hija problema serja ħafna. Imma dan iwassalni għal punti oħra, ħna hawnhekk għandna proposta oħra fejn il-liġi kriminali se tkun armonizzata sa ċertu punt għal raġunijiet validi. Aħna rridu li niġġieldu kontra l-abbuż ta' tfal b'kull mod possibbli. Imma fil-valwazzjoni tal-impatt jidher li hemm xi ħaġa nieqsa dwar l-istat ta' armonizzazzjoni tal-liġi kriminali kollha kemm Aħna rridu li l-liġi kriminali tkun armonizzata madwar l-Ewropa kollha u hemm kien hemm inqal le għal issa naħseb illi l-istati membri mhumiex lesti għal dan. Mela issa x'inhu l-għana ħari tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward u hija ħaġa riskjuża ħafna li eh, namlu xi riferenza għal mod kif aħna eh, nitrattaw reati li per eżempju bħal qtil fl-Unjoni Ewropea. Ewa nħarsu lejn l-Istati Uniti. Kif nistaw niddefinixxu u najdu x'se jkun miftiem fuq livell Ewropew u x'se jaqa' taħt il-kompetenza tal-Istati membri? ma naħsibx li għamilna bizzejiet hawnhekk għall nieta dawn il-proposti. Għal darboħra hawnhekk irridu nkunu nafu x'viżjoni għandha il-Kummissjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-liġi kriminali. Dil proposta fejn titħol? Grazzi, Sur President. Jiena għandi ma nsiba diffiċli li naċċetta li l-Unjoni Ewropea timponi liġijiet fuq stati sovrani imma mandi ebda problema li ikunem hemm proibizzjoni fuq il-konsum ta' pornografija bit-tfal biex ikonna zero, tolleranza zero għal din l-attività. m'andi ebda problema li aħna niprojbixxu uh, websites li fejn ikun hemm pornografija ta' tfal, ebda problema li aħna niprojbixxu il-possess ta' materjal pornografiku bit-tfal Għaliex għax kien hemm xi eh, kollegi li kellhom problemi bil-bażi legali ta' dan kollu. Naħseb li dawk il-kollegi li għandhom eh, li jasbu b'mod iktar liberali, imma wara kull biċċa materjal pornografika biċa materjal pornografiku bit-tfal hemm reat, wieħed mir-reati l-iktar serji li jistgħu jitwettqu. dan mhumiex biss simboli dawn huma prodotti ta' dbatija imposta fuq it-tfal umma kellhom ibatu daw it-tfal kellhom ibatu sabiex il-website seta tinħoloq, sabiex ir-ritratt seta jitpoġġa fuq dik il-website u aħna qegħdin Eddi għanna raġun biex imbijaw biex jekk aħna niprojbixuhom dawn il-websites u din l-attività għanna naraw kif se naqsu id-domanda sabiex umbat innaqsu u kol l-offerta. Jekk ikunem talba, u najdu li aħna liberali, mela għalfejn ma, ma nħallux illi eh, il-kunem li tibqa teżisti il-pornografija ta' tfal Nistaw forsi najdu illi dawk illi jiproduċu il-pornografija ta' tfal eh, nistaw nikkastigom imma daw nikkastigawhom imma dawk illi ikunu fil-possess ta' materjal pornografiku bit-tfal le. Kieku ma kienx hemm dawn in-nies illi jitolbu prodotti ta' dan it-tip, materjal ta' dan it-tip, ma eh, eh, ħadd mhux se joqgħod jagħmel dawn l-affarijiet għal xejn, ejjew ma ninsewx illi aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar tfal ta' veru, dwar tbatija ta' veru u kull ritratt pornografiku bit-tfal li aħna naraħ fuq l-internet jew f'xi ritratt Eh, jiddispjaċini ħafna illi il-kollega tagħna Ġermaniż qiegħed jitħaq din hija kwistjoni serja ħafna u liberali kemm nistgħu nkunu liberali ma naħsibx illi għandna qatt eh, nippermettu li tfal ikomplu jiġu sfruttati u tiġi imposta fuqhom din id-batija. Kumment oħra Mr. Albrecht. Forsi jiena ma ftemx sew jiena għamilta ċara li kien importanti għalija li l-Kommissjoni u l-Konsil jamlu din il-proposta sabiex aħna nġildu kontra dan il-flagell tal-materjal pornografiku bit-tfal. Jiena marriċ illi jonqos l-impenn f'din il-ġlieda. Assolutament li le, imma dak li ħassibni u li dak, dak li interessani u għalli din il-proposta għandha mnejn ikolla konsegwenzi negattivi il-fat li aħna nalqu l-websites mhux se jagħti riżultati mixtieqa jiena rridhom illi jisparixxu, irridhom illi anzi mhux talli ma jkunux fuq fuq l-internet imma li ħadd ma jipproduċihom. Dak li interessani huwa li aħna nsibu l-aħjar approach. Aħna kemm sempliċement se nħassru l kontenut jew nistgħu noħorġu bi proibizzjoni, proibizzjoni li wieħed ikun jista' idur magħha u jaħrab minna. Dawn il-persuni li qegħdin jagħmlu skam skambju ta' materjal pornografiku bit-tfal bejnietom. Għanna mnejn illi aħna bl-azzjoni tagħna nolqtu lill persuni illi ma ridux nolqtuhom. Forsi jkun hemm persuni oħrajn li jintlaqtu u li batu minħabba din iċ-ċensura fuq il-website, minħabba din il-proibizzjoni ta' ċerti websites Irridu naħsbu dwar kemm huma adattati dawn il-miżuri, ovvjament li aħna kollha rridu nħarsu drittijiet ta' tfal bisħieħ. Signora Gianmarinero, grazzi, Sur President. Jena ma minix ċerta illi għandi it-tweġibiet eh, xirqa għal mistoqsijiet kollha importanti li saru l-punti li tqajmu aħna fittixna alternattivi iva aħna inqdejna bil-arfin espert meta fassalna din il-proposta b'mod partikolari l-arfin espert li fiħdan l-Europol. L-Europol hija attiva ħafna f'dan il-qasam fil-kummerċ ta' pornografija, materjal pornografiku bit-tfal. u eh, għarfin espert ukoll eh, li huwa disponibbli fuq livell nazzjonali bħal fir-Renju Unit, per eżempju, fejn hemm eh, u l-Italja l-Pulizija Postale u oħrajn. Ovvjament dana memx mezz wieħed jew azzjoni waħda li aħna nistgħu nagħmlu għaliex it-teknoloġija hija sofistikata ħafna u diffiċli ħafna li wieħed jiġġielet kontra flagelli ta' dan it-tip. Imma kultant biex wieħed jala website hija ħaġa impossibbli għaliex din il-website ma tkunx fl-Unjoni Ewropea. U minkejja l-fatt li aħna qegħdin nippruvaw inwessaw ir-regola tal-ġurisdizzjoni ekstraterritorjali mhux biss għal turiżmu u banijiet sesswali, imma biex nagħlqu wkoll websites li jinsabu band oħra, aħna nafu li fil-prattika din hija tista' tkun xi ħaġa diffiċli ħafna aħna nistgħu ngħidu illi forsi azzjoni mhix se ssib soluzzjoni għal problema kollha kemmi u teqrida imma xorta waħda qed tkun qed issir xi ħaġa. Nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex forsi innaqsu l-popolarità ta' dawn il-websites jew inkella innaqsu it-tħul illi huma jagħmlu permezz ta' attivitajiet ta' dan it-tip aħna qegħdin naħsbu dwar firxa ta' azzjonijiet differenti bħal pereżempju aħna ħloqna eh, koalizzjoni finanzjarja bħal eh, kooperazzjoni pubblika u privata li tikludi l-infurzar tal-liġi, kumpaniji tal-karti ta' kreditu, banek u sistemi ta' ħlas, per eżempju bħal PayPal, u l-idea hija li aħna nkunu nistaw nitraċċaw il-flus illi Eh, jintużaw biex jitħallas materjal pornografiku bit-tfal u illi eh, dawn il-banek u dawn il-sistemi tal-ħlas jalqu il-kontrat illi huma jkollhom ma' dan il-klient illi jixtri materjal ta' dan it-tip. It-tieni ħaġa dwar l-identifikazzjoni ta' dawn it-tfal. Aħna nasbu li għaw xi NGOs illi il-pornografija bit-tfal għanna uh, insejħula uh, ritratti ta' abbuż sessuali għaliex fil-materjal pornografiku li juża tfal hemm rejat hemm abbuż. U illi din għandha eh, din il-ġlieda għandha ssir priorita, aħna qegħdin naħdmu wkoll f'dan il-qassam flimkien mal koalizjoni finanzjarja li għalihom ukoll din hija priorità. Il-limiti tal-kompetenza tagħna. Aħna abbozzajna il-proposta tagħna f'konsultazzjoni mas servizz legali tagħna aħna rajna flejna dispożizzjonijiet kollha u l-opinjoni tal-Servizz Legali tal-Kommissjoni u għalli dispożizzjonijiet kollha jaqblu mal-bażi legali għaliex kull waħda mid-dispożizzjonijiet hija marbuta ma lan primarju jiġifieri illi aħna ikun hemm approssimazzjoni tal-liġi kriminali dwar it-turizmu banijiet sesswali sfortunatament jiena m'għandix informazzjoni m'għandix ċifri x'naqsam maqom għaliex huwa fenomenu fil-biċċa kbira tiegħu moħbi u sissa għat memx mezz kif wieħed jista' jinvestiga u iħarrek persuni illi eh, jamlu jivvjaġġaw għal dawn ir-raġunijiet. Grazzi. Presidenza Svediza, għandkom xi kummenti tal-istadju? Grazzi. U importanti li nieħdu nota ta' dak li ntqal mill-Kummissjoni u anke mill-persuni li tkellmu llum għal-fatt li approċċi ieħor ikun nimblukkaw ċertu websites li wieħed iwaqqaf ukoll il-pagament ta' ċertu xiri illegali li jisir permezz tal-internet. Dan huwa xogħol li jista' jsir mill-Kunsill għaw minn saqsa għal eh, eżattament kif jaħsbuha l-istati membri fuq dan kollu bħalissa. Kif forsi fimtu situazzjoni hija waħda verament diffiċli. Hija kwistjoni komplessa. Mhux xi ħaġa faċli u l-istati membri ma jistawx jaddottaw il-proposta kif kifini eżattament kifini, l-affajt mhumiex daqshekk faċli u għadu eh, kmini wis eh, biex wieħed ikun jista jgħid se tkun il-pożizzjoni tal-Kunsill jew x'inhi wara l-ewwel qari tal-proposta. Hemm bżonn inkomplu niddiskutuha, imma dak li nistgħu ngħidu minissa issa diġà hija li hemm fema li tinqasam eh, komuni bejn l-istati membri eh, kontu għad dispozizjonijiet fuq il level tal- eh, ta' kif wieħed għandu jikkastiga l-abbus hija kwistjoni ta' proporzjonalità jixtiequ li tkun irfinuta iktar din il-parti għax dan jista' jinfluenza lill istati membri u dawn tal-aħħar għaluna il-referowna għal konklużjonijiet tal-2002, il-konklużjoni tal-Kunsil fuq dan is suġġett Iva, kienem mistoqsija oħra. U ma nistax nirrispondikom għaliex fil-konferenza ta' novembru dan is-suġġett eh, neħmen fuq l-agenda xaħat saqsini din mistoqsija ma nafx. Tajjeb, kena dibattitu tajjeb, twil, u forsi biex nalqu nisimaw surja konnina. Jien jidrilli li dan id-dibattitu kompla jafferma xaħġa ċerta li nafuha dan huwa suġġett serju li hemm bżonn naħdmu iktar fuq u nkunu iktar ċari u iktar konkreti jiena smajt lista sħiħa ta' fajt li wieħed jista' jagħmel nistgħu naqblu fuqhom imma dak li huwa importanti huwa li jista' jkun li jkun għali għandna dokument li jista jiet fuq triq tajba jista jkompli jiġu irfinuzza biex inkunu nistaw naqblu miegħu kollha. Grazzi. Grazzi. Tajjeb, naħseb nistaw nagħlqu dan il-punt. kien punt biex ngħidlek sensittiv, delikat. Għax kulħadd jaf li dan huwa suġġett jaħraq saġġett prioritarju għal membri tal-Parlament Ewropew u għax iħalli konsekwenza u kol fuq sistema legali li kull wet waħda minna għanna f'pajjiżna. Din kien l-ewwel bdil ta' femi differenti bejnietna, dibattitu huwa wieħed intens ħafna. Is-sur Dejong mill-lider jixtieq iżid ħaġa anke jekk se nkomplu b'dan id-dibattitu. Iva, skużani, Sur President, għal-fat li għanerġa nirreferjina, appoġġejt mistoqsija l-Kummissjoni li għadni marċevejċ tweġiba lija. Dik kontu għall armonizzazzjoni tal-Common Law b'mod ġenerali. Il-Kummissjoni jistaw jirrisponduni illum jew nkella forsi jibatu l rispost tagħhom bil-miktub. Kif jaraw li din il-proposta tista' issib posta fil-approċċ ehm, ġenerali tal-Kummissjoni inkwantu tal-liġi kriminali l-armonizzazzjoni tagħha. Is-Sinjur Ġammarinaro, skużani, jiena m'iniex kompetenti biex nirrispondik għal din il-mistoqsija tan ġenerali. Ovvjament, mod ġenerali, il-Kummissjoni trid li jkun hemm armonizzazzjoni tal-liġi kriminali u anki tal-kastigi li nataw. Jiena imma ma nistax nirrispondi mistoqsija daqstant ġenerali. Skużani. Grazzi. Innaħseb li fuq dan il-punt eh, daqsek. qegħdin veru tart, tafux. Tafu jew ma tafux. Diġà ma l-25 u are somehow forced to speed up the pace. Għalek, hemm bżonn li naġlu. Imorru għal punt numru 13, prevenzjoni u l-ġlida kontra traffikar tal-persuni, protezzjoni tal-vitmi. Hawnhekk tieni qari wara li nisimaw il-prezentazzjoni mill-Kummissjoni. L-ewwel net nixtiequ nilqgħu magħna il-membri tal-Kumitat FIMM FEM li accettaw li jattendaw jattendu l-qatana l-presidenza svediza tal-fema li dan is-suġġett huwa wieħed prioritarju. Id-dibattitu fil-Kunsill għaddej kwantu għal proposta għal deċiżjoni għafas li tevita u tiġilet kontra traffikar tal-persuni, t-proteġi l-vittmi iċifiri deċiżjoni ovvjament tal-Kummissjoni, ġestjoni qafas tal-Kummissjoni. L-aħħar laqa tal-libe ma tantx kellna ħin u konna posponejna din dan id-dibattitu għallum. Għalhekk nixtieq infakru kulħadd li l-Kunsill talab il-Parlament li joħroġ b'opinjoni sa 17 ta' Diċembru tal-2009 ta' din is-sena. <clears throat> Jekk jidħol fis seħħ il-Trattat ta' Lisbona din proposta jinbidilla l-bażi legali tagħha u l-Parlament ovvjament ikun fi proċess ta' kodeċiżjoni. Mela, dan il-kuntest jina nixtieq l-ewwel nisimgħu rapporter Sinjura Head u mbagħad nisimgħu il-Kommissjoni Ewropea u rappreżentanti tal-Presidenza tal Svediża. Sinjura Head. Grazzi ħafna, Sur President. Andar boħra għanna kwistjoni importanti. Nafu li traffikar tal-bnedmin hija waħda mill reati eh, forma ta' kriminalità fid-dinja fil- l-1850 fl-Europa din waqfet imma mit sena wara għadna naraw li għataw ħafna vitmi ta' din it-tip ta' kriminalità. Parlament Ewropew l-istituzzjonijiet oħrajn għandhom responsabilità kbira ħafna biex jilġildu din il-forma moderna ta' skjavitu. Il-proposta li għanna unek u dimna hija waħda tajba jaħjar minn dik li kena qabel. Għax qed naqblu fuq deċiżjoni qafas li għandha għan qawwi imma irridu narawa li din se jkollha konsekwenzi kriminali aħjar, hemm bżonn naraw kif nevitaw, kif niġġieldu kontra dan il-fenomenu cross-border, eh, l-iskjavitu eh, għalfini li nafu għall-adozzjoni, per eżempju, għal xol sforzat, għalek għonek namel għal mistoqsija għal-Kommissjoni, il-titlu huwa il-prevenzjoni u l-ġilida kontra trafikar tal-persuni u l-protezzjoni tal-vitmi. Din id-deċiżjoni għafas l-ewwel net titratta liġi il-konsekwenzi tat liġi kriminali imma ma tantx titratta l-prevenzjoni ma naħsbux li rridu bidlu la titlu u nejdu Criminal Law Consequences of Trafficking in Human Beings and Protection of Victims għaxin kella nkunu edin nizvija u xiftit. Tini mistoqsija tijaj? Ija, x'sen kunu qed nitkellmu meta wieħed jitkellem fuq il-prevenzjoni x'għandna f'moħħna. jina għandi ħafna proposti għal emendi madbaqali numru ta' mistoqsijiet jekk qed jagħti l-artiklu numru tlieta il-kastigi li nara hawnhekk hija li r-reati kontra it-tfal insibuha fl-artiklu ta' 3.9 b'sentenza massima ta' 10 snin. Ma taħsbux li it-tfal impoġġuhom fi 3.3 u massimu ta' 12 sena ħabs? Jina naħseb li rejati kontra tfal għandhom jitlu fil-parti 3.3. Kollegi, qed nitkellmu għal darba fuq it-tfal. Tfal li jkunu ridu jerfaw il-konsekwenzi matul ħajjithom kollha. Ma nafx jekk il-Kunsilli ċet jaqbel miegħi fuq dan. U nixtieq inkun naf kif se tħarreċ il-persuni li jkunu voluti fil-ġlieda Umbat l-artiklu dwar supervizjoni naħseb li l-Parlament għandu jkun involut fuq supervizjoni tal-implementazzjoni tal deċiżjoni għafas xinuma il-femiet tal-Konsilu tal-Kummissjoni dwar dan? Umbat l aħħar net jiena kif fimtien il-Kunsill waqaf network għal rapporters mill-pajjiżi differenti dwar traffikar tal-persuni. U nixtieq inkun naf jekk hemmx eh, lok il-Parlament ikun involut f'dan ukoll. Grazzi. Grazzi. Mela nisimgħu mill-Presidenza Svediża. Signora Petrilius. European Commission first. Il-Kummissjoni mill-lider l-ewwel. Iva, fil-qosor. Ma tantx għandi xinżit ma dan l-approċ ġenerali tal-deċizjoni qafas l-istess bħal l-isfruttar sessuali ta' tfal, aħna zidna xi affarijiet fuq il-prevenzjoni, il-prosekuzzjoni, il-protezzjoni tal-vittmi, l-assistenza tal-vittmi u anke l-monitoraġġ. Approċċ komplut, proposta ambizjuża imma Nixtieq mal-ewwel jiena nirrispondi il-mistoqsijiet ta' rapporter. L-ewwel net. Prevenzjoni huwa mitnum li rridu nikkonsidraw li l-ewwel net l-edeja ta' deċiżjoni qafas hija li l-liġi kriminali jesqu kemm jista' jkun lejn xulxin, kien hemm iktar armonizzazzjoni u hemm bżonn jiġifieri li jkun hemm bażi legali xirqa. Jiena naf li l-prevenzjoni forsi mhux biżejjed imma huwa minnu li l-ewwel settur ta' prevenzjoni jrid jasal permezz ta' azzjoni u linji ta' politika u mhux bil-liġijiet. Mbagħad fuq il- il-multi jonkel l-kastigi jew sentenzi. Intom qed tgħidu li dan it-tip ta' rejat meta ikun fuq tifel jew tifla għandu jimmerita kastik kbir jew importanti ġifiri qed ngħidu massimu ta' 12-il sena. Jiena ma naħsibx li l-istati membri se jilqaw din, din il-proposta għax hija għolja meta wieħed jitkellem fuq 12-il sena. Naraw kif isir l-andament tibattitu fil-ħdan id-druapen, imma l-Kommissjoni taħseb li u kol taħseb li il-sentenzi għandhom ikunu iktar severi. Kullimkien fl-Europa. Tilet mistoqsija eh, saret dwar, kienet dwar il-monitoraċ. Palissa, et nitkelmu fuq jiġu mażula National Rapporteurs bħala anki sistemi ta' monitoraġġ għax nafu li fuq livell nazzjonali hemm bżonn li tinġabar l-informazzjoni li riżultati jiġu evalwati u din hija l-kundizzjoni ta' qabel li id-data tkun tista' tkun imqabbla in netwerk informali tar rapporteurs għadu kemm beda xogħlu id-diskussjoni għaddejja inkwantu għal kriterji li jintużaw biex tinġabar id-data biex din tkun waħda li tista' tiġi mqabla. Imma kif ilkom il-proċess għadu kemm hemm beda għadna fil-bidu. Umbagħad oħra fuq dispożizzjoni ġodda dak li għandu x'jaqsam mal-assistenza u protezzjoni tal-vittmi Hawnhekk il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tisħaq fil-importanza ta' din dispożizzjonijiet għax irridu niżguraw li jiġu mejjuna il-vitmi qabel wara l-proċedimenti kriminali waqt l-investigazzjoni kriminali u anki wara meta jkun hemm talba għal kumpens. Aħna konxi għal fatt li d-din hija biċċa xogħol diffiċli imma huwa minnu ukoll li il vittmi tal-traffikar tal-bnedmin jkunu għedin nisofru minn waħda mill-lar formi ta' reati. Għalek dawn jistħu ilom li jkunu mejjuna li naraw kif nevitaw li il-vitmi imorru għall-lar. Naraw ta' kuljum li l-vitmi minn huma stess ikunu il-prova. Imma ma jfissirx li dun nużawhom bħala mezz biex naslu, imma nafu li men li kunem indikazzjoni il-persuna li se teġi titraffikata mbagħad tagħti il-provi. Approċċ bħal dan sa ilu għaddej f'numru ta' stati membri huwa effettiv Għalhekk din hija dispożizzjoni indispensabbli ta' din id-deċiżjoni qafas. Grazzi ħafna s-Sinjura Petrielius sal Presidenza Svediża. Grazzi ħafna sur President, onorevoli membri, kienem mistoqsija lill-Kunsill fuq il-sentenzi u l-kastigi kif smajna mill-kummenti tal-Kummissjoni. Bħal deċiżjoni għafas li kellna qabel, is-sentenzi varjaw minn pajjiż għal ieħor dejjem hemm eh, ċifri ta' proporzjonalità, ġifieri anke jekk għandek inti rejat li huwa serju ħafna huwa priorità fi stati membru, irrit ikun jaqbel ukoll ma' sistema ta' kastigi. Bekk is-sistema hija eh, naraw li hija waħda komplessa ħafna, irridu naraw eżattament x'se jiġri dwar dan. Inkwantu għal minimum punishments for maximum crimes. Milli jider għedin naqblu bejn l-istati membri kontu tal-rejati kontra tfal umma l-iktar seri. Umma l-iktar u koll għannu tuħum priorita fil-kontesta din id-deċizjoni. Naħseb kullat qed jaqbel li ovvjament it-tfal huma fost l-ewwel vitmi. Grazzi. Jekk ġobkom żommu fil-qosor ħalli nkunu nistgħu ntemmu l agenda kif ippjanat illum is-Sinjura Argentini. Iva, grazzi Sinjur President. Palma qalet ir-rapporter din hija dan kontesta ħjem deċiżjoni ħjem li kellna qabel għaliex hekk aħna nistgħu nagħmlu nżaw il-prevenzjoni dan hekk qalet Aħna li nistaw namlu u illi għal għalmenu natu daqxejn ta' seta l vitmi għala kiena nishtiq li nara proposta aħjar kif tista' it-tijom din seta l vitmi li kollom għajnuna legali mux biss waqt il-kas kriminali u mux biss tiħu l-kompens mill-persuni li it-traffikawa imma anki per eżempju għal liġi tal-xogħol nazzjonali forsi kummissjoni tista' tgħidilna xogħol dwar dan apparti minn hekk. L-abbozz ta' qafas jissuġġerixxi l-istati membri jistgħu japplikaw miżuri li fl-opinjoni tiegħi jikkriminalizzaw il-pożizzjoni tal-vittma iktar jissuġġerixxi li l-persuna illi jieħu s-servizz ta' persuna li hija traffikata u anzi jaċċetta s-servizzi ta' xi ħadd li huwa traffikat għandu jiġi penalizzat iktar. Jien naħseb li hekk qed jikkriminalizza il-persuna traffikata in kwistjoni u diffiċli ħafna li tipprovadi din il-ħaġa ma nafxek forsi il-Kommissjoni jew il-Konsil jistax jispjegana li għana dal-artiklu mux vinkolanti u kif u għambassar li il-vitmi jista' jkollhom so, nsibulhom soluzzjoni aħjar għax naħseb li hija riskjuża u Tamilhom aktar vulnerabbli. Imbagħad l-aħħar punt tiegħi hija fuq vittmi vulnerabbli jew aktar vulnerabbli. Jista' jkun li hemm nies vulnerabbli u nies iktar vulnerabbli semmejna tfal. Imma kull bniedem, kull persuna li traffikata hija vulnerabbli u m'għandux ikun hemm distinzjoni skont l-għajnuna u l-protezzjoni li daw li taw. Grazzi. Thank you, Mrs. Morvaj. Grazzi, signora. Morvaj, grazzi naqbel ma' signora Sargentini, imma naħseb li jista' jkollna prevenzjoni speċifika u appoċċa l-vitmi miżuri apposta jekk ikunu nafu minn huma dawk il-gruppi speċifikament speċjalment vulnerabbli. Jien għandi problema bil-kuntest U speċjalment fil-memorandum ta' spiegazzjoni 1.2.1.2, u titkellem dwar gruppi vulnerabbli u nixtieq insaqsi li rapporter jakku wix apposta li ir-razza u l-etniċità mhux inklużi hawnhekk forsi għaliex m'hemmx evidenza li minoritajiet etniċi fil-kas Roma, per eżempju, fl-Ungerija, jidder li Roma huma vittimizzati mit-traffikar. Għalfej importanti li jkollna diagnozi tajba dwar dan għax imbagħad jista' jkollna kirridu prevenzjoni u appoċ speċifiċi għall-etniċità. Kif nara jiena ma nafx jaħsbu għal-presidenza u r-rapporter. Dan huwa forsi approċċ li ma jikkonsidrax l-etniċità jew nkella għandna forsi dan huwa fenomenu neutrali. Għaxan ta' naraw traffikar ta' nisa Roma kemm fil-pajis stess u anke l-barra minnu u li jġri u li ma jispiċċaw vittmi għal tajb ta' korrettezza politika propja għaliex il-kriminali huma wkoll Roma. Huma organizzati, mafjużi. Iġġifieri importanti ħafna li niċċaraw jekk aħna rridux indaħlu l-element etniku. Gruppi ħarċa vittmi vulnerabli ħafna u ma' nisa minn stati membri ġodda, b'mod partikolari pajjiżi l-Ungarija. Mhumiex fuq l-istess livell ta' vulnerabilità ta' pajjiżi oħra ta' nisa minn pajjiżi oħra, id ngħidu l-affarijiet kif huma. Fl-Ungarija sitwazzjoni tan-nisa hija simili ħafna sitwazzjoni tan-nies nisa li ġej minn pajjiżi tat-tielet dinja. U m'għandniex niskelmu biss dwar il-povertà isa xi fenomenu naturali, għandna nispeċifikaw kif ngħidu fid-dokumenti tal-ġnus maquda illi n-nisa minħabba programmi ta' ġusta strutturali illi sfurzaw fuqna l-IMF u l-Bank Dinji fil-fat għadin fil-poverta strema u għalek aktar vulnerabli. Irridu, għandek qed nitlob presidenza zvediza biex tisħaq għadin u tibda taħdem b'mod speċifika fuq dawn il-punti illi relataw man nissa li ġejjin minn pajjiżi stati membri ġodda, b'mod partikolari dawk Ungeriżi Ungarizi u etniċi nħarsu n-nisa Roma il qegħdin jiġu traffikati minn irġiel Roma. Grazzi Sur Buzzattil. Thank you, Mr. Chairman. I have a question. In... Grazzi, President. Għandi mistoqsija fuq traffikar dwar ir-rotot ta' migrazzjoni illegali. U nafx dan it-tip ta' traffikar fil-fatt huwiex eh, Meqjus f'din l-inizjattiva. Naħseb il-każ klassiku ta' traffikar illi huwa frekwenti ħafna u speċjalment li jaffettwa l-istati membri tal- nafsinar u għalli tpoġġi bniedem fuq. Dajsa taħdilhom xi elf dollar u tibatom lejla l-Ewropa. Ma nafx hekk dan huwa xi tip ta' traffikar li huwa wkoll inkluż f'din l-inizjattiva. Jkolli ngħid li dan jinkludi wkoll ħafna vittmi li huma tfal u jkunu kultant qed jakkompanjaw lill-ġenituri tagħhom imma ħafna drabi anke jkunu waħedhom u dawn joħolqu diffikultà kbira għaliex mhux faċ faċli li inti tisraħ ta' kategorija ta' nies vulnerabbli bħalma huma tfal mhux akkumpanjati nixtieq li tindirizzaw dil mistoqsija tiegħi. Grazzi Sinjura Head Ja, bara kort då, som ett svar på fru Morveis. Mela, fil-qosor biex nwieġab il-Sinjura Marbajina bħala rapporter ma fassaġ din id-deċiżjoni qafas nistgħu nkomplu naħdmu aħna fuq dan, però fuq gruppi partikolari bħal Roma il semmew din hija xi ħaġa li forsi tista' tressa emendi dwarha. Aħna hawnhekk qegħdin fil-fażi inizjali ta' ħidma tagħna u għalhekk qed nistenna li jkun hemm iktar kooperazzjoni sabiex jirnexxinna nsibu ftehim milli jkun l-aqwa possibbli. Grazzi. Thank you for making it short. <laughs> Grazzi grazzi l fil-qosor, ngħaddu sa' kommissjoni Presidenza, kieġobkom intom ukoll forsi tistgħu fil-qasar. Iva, mala ir, l-ewwel mistoqsija, kriminalizzazzjoni. Ta' dawk li jużaw is-servizzi tal-vittmi. L-unika dispożizzjoni fil-proposta tagħna li hija hija l-unika waħda li mhux vinkolanti propjament għax nafu illi din hija kontroversjali ħafna u Hemm numru ta' pajjiżi li mixin f'din id-direzzjoni. Waqt il-konsultazzjoni li kellna mal-Istati Membri uħut minnhom għalunna biċ-ċar illi ma l lesti li jaċċettaw um, ehm, dispożizzjoni vinkolanti f'dan il-qasam u għalhekk aħna konna kawti ħafna xridna naraw x'in is-sitwazzjoni l-ewwel u nieħdu konsiderazzjoni l-implementazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet f'pajjiżi li ddeċidew illi jimxu f'din id-direzzjoni. Għalhekk jiena naqbel illi għandna noqogħdu attenti qabel kif navvanzaw hawnhekk. Imbagħad, vittmi partikolarment vulnerabbli aħna deċidejna li nżommu il lingwaġġ li hemm fid-deċiżjoni għafas eh, dwar understanding of victims in criminal proceedings propju għalix aħna dill-idea ta' vismi vulnerabli hemmhekk minħabba konsistenza aħna adottajna din l-espressjoni, din frażi, però nafu li hemm daqsxejn ta' konfużjoni bejn il-vittmi li huma vulnerabli u dawk li huma partikolarment vulnerabli. Nittama li dan fid-dokument finali jitjib. Jew intajbuħ. Nasa id l-opportunità, nixinħu l-opportunità sabiex najt li l-istati membri jilqaw il-proposta tagħna. U għana dinna b'mod kooperattiv ħafna mal-presidenza zvediza u l-istati membri u għapartiċi punti li għadhom kontroversjali ħafna aħna nittamaw li nilħu ftejn politiku malajr. Nittamaw li r-riżultat ikun wieħed tassew Eh, impressjonanti kif nixtiequ aħna ġifieri Kummissjoni Presidenza l istati Membri. Rigward l-immigrazzjoni, affajta immigrazzjoni le mhumiex koperti minn din id-deċiżjoni għafas minħabba l-bażi legali. L-kwistjoni tal-immigrazzjoni jaqgħu taħt l-ewwel pilastru għalhekk ma kienx possibbli li aħna ninkludu wkoll regolament Regolamentazzjoni li għandax taqsam ma' kompetenzi ta' komunità dal punti kollha li għandhom x'jaqsmu mal-konnessjoni bejn traffikar u l-immigrazzjoni ħa nitrattawhom f'istrument separat illi jista' jkun reviżjoni ta' direttiva tal-permessi ta' residenza għal vittmi ta' traffikar il- direttiva fejn erba' u smenin jon kalla forsi f'sitwazzjoni oħra futura tal-bażi legali tagħna. Grazzi. Grazzi, issa fissam il-presidenza. Grazzi, President. Onorevoli membri fil-qosor mela, kien hemm mistoqsija dwar jekk aħna ddiskutejniex il-punt dwar gruppi Eh, speċjali ta' vitmi iva, għad diskutejni jom eh, fil-fat kemm fuq din meta diskutejna din id-deċiżjoni qafas u anki kontesti oħra dan hemm xi ħaġa ġdida diskutejnija eh, fil-passat kellna żewġ konferenza waħda taħt il-Presidenza Ċeka u l-oħra taħt il-Presidenza Svediża is-sajf li għadda fejn dan il-kunċett fil-fatt iddiskutejnieh. Huwa diffiċli li naraw ndeterminaw eżattament min huma l-vittmi u biex noħorġu anki biskala. Dak kienu għadin jiddiskutu l-Stati Membri sissa. Grazzi, il-punt diskutajni jihmela issa u ngħaddu u sta l-Parlament Ewropew biex jagħti l-opinjoni tiegħu. Uh, we are aħna. Issa jkollna ngħaddu għal punt numru 14 li tinkludi wkoll il-kontribuzzjoni ta' ċertu rappresentanti minn awtoritajiet differenti. Għalhekk inħeġġitkom li taraw daqsxejn il-ħin sewa ma ddumux wis meta tiddiskutu dan punt numru 14 ġifir il-konvenzjoni fuq l-użu ta' il teknoloġija tal-informatika għal dwana ġifiri konvenzjoni ta' CIS ikun hemm preżentazzjoni issa ta' rapporter e, konna wkoll il- sostituzzjoni ta' konvenzjoni fuq l-użu tal-teknoloġija tal informatika l-anijiet ta' dwana. U b'mod speċifiku ġifiri ħajkolna rapport fuq is-sitwazzjoni attwali mir-rapporter is-Sur Alvaro u mbagħad ħajkolna kontribut ukoll tal-Presidenza Svediża, kummenti min-naħa tal-Kommissjoni, l-Awtorità tal-Ħarsin tad-Dejta tal-Unjoni Ewropea u l-Customs Joint ehm, Representative Authority il-rappresentant tagħhom. Jekk joġobkom fil-qosor Sur Alvaro l Grazzi President, ħanżon fil-qosor kemm jista' jkun naħseb li f'dan il-fażi issa nista' fil-fatt nżomm fil-qosor. Skużani li ma kontx prezenti l-ħin kollu, però kelli pjaċir ukoll li nivvota ħin ġurata kollha fil-Kumitat tal-Budget, ġifieri konvint Issa ċert kemm fil-fatt nħob dan il-Kumitat tal-Libertà ċivili. Dan huwa dokumenti li tiġar saqna taħt il-Presidenza ċeka xi siċċurilu kif tafu din hija dwar is-sistema ta' informazzjoni dan tiġa jeżisti u da dokument qed hemmhekk biss biex itejjeb il-mod kif qed taħdem is-sistema u ntejbuha fil-qasam tal-prevenzjoni detezzjoni ta' anki kustjon, speċjali, per eżempju, ma għandek frodi u affarijiet simili, bażikament bħalissa aħna qegħdin naħdmu fuq id-dokument li rċivejna qabel il-vaganzi tas-sajf. Nafu li s-presidenza għatħej segwitu imma din ma dvarjax ħafna minn dak li ġi imqassam uffiċjalment li tiġajtina ideja ta' kif dan jista' xista' jkollu jista' kem xi affarijiet żali li jinbidlu imma naħseb li d-dokument kif ġi prezentat huwa bazzi tajba l-ħidma tagħna issa sitwazzjoni attwali bażikament. Aħna ħankunu qegħdin niffinalizzaw din il-ġimgħa l-abbozz opinjoni it titqassam u mbagħad il-ġemma d-dihla jkollna prezentazzjoni tagħha. Immedjatament wara ġifiri l-għada jkun hemm il-laqat ma' shadows responsabbli wkoll mill-gruppi l-oħra mbagħad jista' jkun hemm emendi li jitresqu sa' 12 tax-xahar. Il-votazzjoni ħassir f'Novembru. Naħseb jista' jkollna daqsxejn ta' negozjati li jsegwu mbagħad il-diskussjoni li diġà kellna mal-Presidenza Svediża fuq level informali nkunu nistgħu nagħlqu dan id-dossier għal eh, eh, b'approvazzjoni sa' kulħadd nittam dan il-sir taħt il-Presidenza Svediża x'huma u li jekk issir. Bażikament imbagħad jiena ħan istidel anke l-shadows għad-diskussjonijiet tagħna fil-ġimgħa ta' wara dwar biex diskutu kif ċertu affarijiet jistgħu jitjiebu jina interessat u kol fil-opinjoni tal-European Data Protection Supervisor, speċjalment dak dwar il-verżjoni illi għada kif ġiet imqasma ġenija l-bażi ta' ħidma tagħna. Għandna xi mistoqsijiet dwar il-limitazzjoni ta' data Eh, kustjoni ta'ċċess u kol, għavolja daqjat imnizzel fil-dokument li tqasmilkom naħseb li jistaw nbidlu xie affarijiet. Ma l-ewwel daqqatajn jidher li hemm xi kontradizzjonijiet bejn l-artikli differenti li ħan ippruvaw aħna nillimitaw. U jista' jkun hemm ukoll Dinja hija bażikament xi ħaġa li aħna nixtiequ naraw tiġri fl-istess ordni. Jista' jkun hemm xi mistoqsijiet dwar it-trasparenza aħna wkoll diġà ħejjejna xi emendi li jistgħu jindirizzaw dawn l-affarijiet imma bażikament irridu nagħtu ħafna kreditu ħafna faħru l-presidenza Svediża li xtejbu il-dokument minn kif l-ewwel biġaħ il-Franċiżi għaddew għand iċ u issa qegħdin naraw żvilupp għaliex il-Kunsill ħan konsiderazzjoni f'ċertu każijiet għalmenu dak illi tressaq mill-Parlament fid-diskussjonijiet ta' qabel is-sajf, ġifieri. Bażikament naħseb illi mexxin fit-triq it-tajba għadin nirrispettu kol il-kalendarju ġifiri nittamaw illi kif u pjanat nivvotaw fuq u dan fil-plenarja fl-aħħar ta' Novembru u safrattant nistidnu koll ix-shadows meta jkollna draft opinion sabiex nkunu nistgħu naħdmu dwar l-iskadenzi u fil-komitat u fil-plenarja nippruvaw illi dan adottaw fl-ewwel qari. Jiena nkun kontent ħafna jekk ikun hawn xi kummenti fuq dan il-punt interessat ħafna biex nisma' għax għandhom xi jgħidu l-Kummissjoni, il kunsill u l-European Data Eh, protection supervisor dwar situazzjoni attwali, etc. U bazzikament jina nerġal darboħra nifraħ li l-Presidenza Svediza tal-li tejbu dan il-dokument meta nqabbel ma dak li konna rċevejna oriġinarjament dak kolla għal-issa, grazzi. Grazzi ħafna Sur Alvaro. U Fissam il-presidenza għanna s-Sinjura kan zoċ minuti. Grazzi, President. Nerevoli membri, signori, kif tiġa smajna id-diskussjonijiet bidew fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsil f'Novembru 2008 bbażi ta' proposta li saret minn Franza. Kif smajna wkoll, tiġa teżisti konvenzjoni illi tigwida il- Customs Information System mill-1995 u għalek naħseb li jissa wasal il-waqt li nirrivedu il-bazi legali ta' din is-sistema. L-ideja ta' revizjoni bażikament kienet illi nemendaw Il-regolament 415 ta' 97 u anke biex eh, nkunu nistaw nwieġbu aħjar rekwiziti tal-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi li għandhom fl-Istati membri differenti. Dak li nixtieq ngħid sissa u li aħna ġġornajna dispożizzjonijiet tal-ħajsin tad-dejta ġifieri issa dawn ehm, jaqblu perfettament ma' deċiżjoni qafas tal-ħajsin tad-dejta li ġiet adottata milux. Aħna il-Presidenza svediza ġifiru il-Konsil nasbu li huwa verament importanti li jkollna eh, protezzjoni sħiħa tal-integrità personali u nasbu li permezz ta' dawn id-dispożizzjoni ta' ġornati li għandhom xasmu maħarsin ta' dejta għal-naxxina nagħmlu dan. Aħna ħloqna wkoll il-possibilità li l-awtoritajiet jirreġistraw l-informazzjoni għal analizi ...attiva strateġika u mhux biss jagħmlu kontrollu supervizjoni diretta kif kien il-każ qabel. Aħna ħloqna wkoll il-possibilità li l-Ewropa u l-Ewro ikollhom aċċess għall-informazzjoni li hemm fis-sistema f'konformità mal-mandat tagħhom ovvjament. Id-dritt li wieħed jirreġistra informazzjoni fis-sistema hija xi ħaġa li aħna żammejna għall awtoritajiet kompetenti fl-istati membri s'issa kienet esklusiva li hemm biex mm, ma ntawalx with ħantikom daqxajn ta' ideja ta' situazzjoni attwali fil-Kunsill. Aħna l-estejna il-qari tekniku fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill b'żewġ punti li għadhom pendenti. Waħda minn dawn hija l-aċċess għall-Eurojust Li jekk l-euro ġasandom xinataw aċċess għas-sistema kollha ċoħe żewġ databases, waħda għas-supervizjoni u waħda għal li reġistrar tal-informazzjoni. Fuq investigazzjonijiet l-esti jew li għadu maddejjin it-tieni punt pendenti huwa rigward min għandu jingħata il-biċċa xogħol ta' supervizjoni u dawk li huma interessati fuq dan interessati nkun naf x'jaħsbu anke l-qoddim. Nittamaw li dawn il-punti li għadhom pendenti dal-waqt insibu l soluzzjoni u bekk nkunu nistgħu nadottaw l-abbozz għal deċiżjoni ġdida tal-Konsil qabel nala ikolli ngħid li grata ħafna għal kwalunkwe kummenti li jista' jagħtuna il-membri parlamentari Ewropew nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex nodhom minn konsiderazzjoni. Grazzi. Grazzi għall-Kummissjoni Ewropea s-sur s sur Hen. Oui, merci, Monsieur le Président. Grazzi, Sur President, onorevoli membri, jiena nixtieq ngħid li nappoġġa li l-Kummissjoni fil-test li prezenta il-Kunsil għaliex imson illi naħdmu fl-imkien fuq dispożizzjonijiet ta' assistenza reċiproka taħt l-ewwel pilastru ma' dispożizzjoni ta' kooperazzjoni amministrattiva taħt it-tielet pilastru u sabiex ikun hemm komplementarjetà ikbar bejn l-azzjonijiet ta' kooperazzjoni bejn Europol u Eurojust u biex ninsolvu darba dejjem il-problemi marbutin mal-budget. Madana kollu il-Kommissjoni għata għanda xi żewġ jew tlet diffikultajiet kbar li minn banda huma marbutin ma' aċċess differenzjat li qed jiġi propost mill-Europol u l-Eurojust il-Kommissjoni tippreferi kieku li jkun hemm aċċess indaqs l-istess dritt ta' aċċess għandhom jena għandu jena tal-iżewċ entitajiet. tini net dwar il-protezzjoni ta' data, il-sistemi ta' regolament 515 eh, jagħmel ħafna fil-protezzjoni ta' data u aħna għanna opinjoni tajba ħafna dwar kooperazzjoni bejn l-autoritajiet nazzjonali kompetenti fil-rigward tal-protezzjoni ta' data. Madana kollu fil-proposta tal-Kunsil qed ngħidu illi se nżidu il-JSA li se tkompli ittaqqal il-miżuri u toħloq iktar problemi ta' koordinazzjoni bejn il-Joint Supervisory Authority u l-DPS. Aħna naħsbu illi hemmhekk ikun qegħdin nitbedu minn modell Ewropew għal protezzjoni tad-data kif hemm fi strumenti oħrajn taħt it-tielet pilastru. L-aħħar net il-ġimgħa li għaddiet ġejna informati li l-budget tal-2010 kien se jitnaqqas b'xi miljun euro, jiġifieri dan huwa 20% ta' tnaqqis fil-budget tal-afis u se jkun diffiċli li aħna nħadmu din is-sistema u fil-fatt meta anke irridu naħsbu kollha protezzjoni tad-data nixtieq illi il-kokobu trid trit eh, ta' prova din il-proposta ta' tnaqqis u li għalina dan it-tnaqqis joħloq problemi kbar. Aħna ovvjament edina hawnhekk u lesti illi ngħinu konfit ħejja ta' dawn id-dokumenti. Grazzi. Għal eh, European Data Protection Supervisor. Grazzi, Sir President għall istadina tijak wara il-laqa tijaj ta' 30 ta' marzu. Uh, F'April jiena tajt opinjoni dettaljati fuq il-proposta Franċiża. Illum jiena marriċ intenni l-argumenti kollha li aħna uh, introduċejna f'din l-opinjoni, aħna apprezzajna ħafna xogħol li għamlet il-Presidenza Svediża u il-rapporter Sur Alvaro. Nixtieq nisħaq biss fuq punt wieħed dak li għandu x'jaqsam ma' supervizjoni li DPS qed eh, tappoġġa l-adozzjoni tal-istess mudell illi appoġġa l-Parlament Ewropew għal l-SIS, il-VIS, għall-EMI, u l-Eurodac. Għal dan il-modell huwa konsistenti ma' xogħol illi irrid issir mill-IDPS u għalfejn tiġi applikata din is-sistema il-għan tal-inizjattiva Franċiża kien illi inqablu il-tilet parti il-parti ta' sistema taħt it-tielet pilastru ma' def tal-ewwel wieħed u hemm fl-opinjoni tagħna dan it li rrid isiru wkoll fir-rigward ta' supervizjoni. Naraw li hemm bżonn illi jkun hemm koerenza esterna ta' din is-sistema ma' sistemi kbar oħrajn tal-IT fejn il-modell ta' supervizjoni koordinata eh, iddaħħal kemm għal loqsma taħt l-ewwel u t-tielet pilastru u li ila titħaddem għal ftit żmien issa b'riżultati eċċellenti. Dawn is-sistemi kollha jagħtu l-istess problemi u sfidi għal supervizjoni li tkun tassew effettiva, maħna naraw li hemm bżonn ukoll biex ikun hemm konsistenza interna bejn l-ewwel u t-tielet pilastru ta' l-elementi li għaw taħt l-ewwel tielet pilastru ta' din is-sistema. Li DPS huwa s-supervizur ta' l-ewwel parti tas sistema u anki wara li il-ħareċ il-tini opinjoni t-minnaħa tal-dwana fl-10 tal-Lulju, naħsbu illi l-aħjar li kunem sistema iktar uniformi ta' supervizjoni ibbażata fuq eh, struttura fuq tlet saffi DPAs eh, fuq livell nazzjonali, e DPS fuq eh, livell tan-nofs dan il-modell ta' supervizjoni mandux innaqqas il-setat u li dawn is-sistemi se jaqdu. Hija biss il-formalità li permezz tagħhom id-DPS nazzjonali se jikkoordinaw ruħom hawnhekk fi Brussell f'entità formali awtonoma bħal JSA jew inkella b'approċċ ta' koordinazzjoni il-Coordinated Supervision Model. Apparti il-koerenza legali u l-ċarezza, dan il-modell għandu fil-perspettiva tagħna, fl-opinjoni tagħna jintazel anke minħabba raġunijiet ta' prattiċità u minħabba l-ispejjeż. Anke meta wieħed iqis il raqati li jridu jiġu organizzati hawnhekk fi Brussell darba u darbtejn fis-sena li jkun inkella jkollhom jiġu rduppjati ħossu illi hemm iktar trasparenza fil-riżultati jekk aħna noħol mbagħad eh, inżommu żewġ modelli ta' supervizjoni għal żewġ partijiet tal-istess sistema jidrinna li jkunu ħafna spejjeż li jsiru għal xejn. Aħna napprezzaw ix-xogħol li għamlet il-JSA illi aħna kontribuxxejna eh, għalija hemm għandna relazzjoni tajba ħafna magħhom Mem ebda problema fuq il-kwistjoni ta' kontenut, aħna blesti illi nejnu lil dan il-komitat, imma aħna natu parir illi għal din din il-parti ta' tielet pilastru bħal dak li diġa ntuża fil-Eurodac assist tu u il-vis u l-ewwel pilastru tal-sis. konna najdu li dini dawn huma databases separati għall-aħħar taħt iż-żewġ pilastri li għandhom għanijiet differenti mhumiex marbutin ma' xulxin ma tantx ikkonvinċina jidrinna illi aħna hawnhekk qegħdin qed noħolqu distinzjoni artifiċjali bejn iż-żewġ pilastri għanna naħsbu dwar il-ġejjeni u tħul fis-seħ tal-Trattat tal-Lisbona għalek mela kif nistaw nimmaġinaw f'sitwazzjoni fejn ma jkunx hemm pilastri iktar ikun hemm żewġ sistemi differenti għal supervizjoni eh, li jkunu jaħdmu b'mod effiċjenti fis-sitwazzjoni l-ġdida. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi Sur Gutarelli wissa għannom tal-Customs Joint Supervisory Authority, is-Sur Peter Michael. Tlet minuti, mux iktar. Grazzi, Sur Chairman. Jena et eh, nirrapprezenta il-Customs Joint Supervisory Authority illi fija jikoperaw rappresentanti ta' 27 stat membru ma nistax noqgħod nidħol f'ħafna dettalji dwar kwistjonijiet li semmew hawnhekk. Ix-xogħol mill-organizzazzjonijiet ta' dwana huwa bbażat fuq eh, deċiżjoni qafas fid-data fil-kontest tad-data protection u l-infurzar tal-liġi u din tisħaq fuq is-supervizjoni fuq livell nazzjonali jekk aħna nasbu x'inhi il-CJSA fil-qasam tal-infurzar tal-liġi, din hija biss bbażata fuq kooperazzjoni bejn l-istati membri permezz ta' faċilità teknika li eh, tħossiba il-Kommissjoni u l-Kommissjoni mhijiex involuta hawnhekk. U din kienet ir-raġuni għalfejn l-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Data Protection ikkonkludew illi dan it-tip ta' xogħol li ma jistax jitqabbel ma xogħol li sar fil-Schengen Information System u l-Visa Information System għandu jkun priorità għal kooperazzjoni istituzzjonalizzata tal-autoritajiet ta' protection nazzjonali peress li dawn iridu jaraw li jkun hemm ma' mad deċiżjoni qafas fuq il-protezzjoni tad data ħafna minnhom uh, jafu xġara fl-istati membri dan huwa aktar rilevanti milli dak li jiġri hawnhekk fi Brussell. U kienet din ir-raġuni għalfejn dawn l-awtoritajiet kollha waslu għal konklużjoni illi jekk aħna jkollna JSA l-Eurojust għandha l-istess ħaġa, ħaġa simili, Europol ukoll għandu ikun mod kif qed jiggarantixxi kif issir il-supervizjoni għaliex dan imbagħad ikollu impatt fuq dak li jsir fuq livell nazzjonali il-National Data Protection Authorities flimkien jistgħu jasqa l-konklużjoni li l-affarijiet iridu jittibu fuq livell nazzjonali u hekk imbagħad jistgħu joħolqu kooperazzjoni aħjar bejniethom hija ħaġa loġika mbagħad li għandu jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib mill-EPS. Uh, eh, għaliex huwa propju responsabilità tal-DPS illi jikkooperaw mal-JSAs. l-element ta' sigurezza, ta' sigurtà ta' din is-sistema hija l-istess u din għandha ssir flimkien mal idps Din hija iva kooperazzjoni, kooperazzjoni fiħdan, kooperazzjoni oħra bejn eh, Joint Supervisory Authority fejn l-autoritajiet nazzjonali jikkooperaw bejnietom. Jekk nista' ngħid kelma dwar il-ġejjieni, jiena diġà smajt European Data Protection Model jiena ma kontx naf illi kien hemm xi diskussjoni jew fil-Parlament jew bejn l-awtoritajiet nazzjonali għall protezzjoni tad-data dwar x'għandu jkun dan il-mudell Ewropew għall protezzjoni tad-data. Iva l kelma tintuża imma tirreferi għal xi ħaġa li ma teżistix u din hija raġuni wkoll għalfejn l-Awtoritajiet Nazzjonali għall Protezzjoni tad-Dejta li ħarsu il qudiem x'se jiġri wara eh, li trattat ta' Lisbona jiġi ratifikat kif għandna eh, eh, nagħmlu l-protezzjoni tad-dejta wara li l-istruttura legali tagħna tinbidel u naraw nfittxu l-aħjar mod kif nistgħu aħna nħarsu il-data fl-Ewropa. Tajjeb, grazzi minn qed nara l-ħadd illi jixtieq eh, jintervjeni. Ma stenna ftitek jogħġbok sur Alvarox naħseb hemm mistoqsija. Grazzi, Sur President, jiena qed nintervjeni bħala shadow rapporter, nixtieq nirringrazzja lir rappreżentant tal-Presidenza eh, Svediża u r rapporter għax-xogħol li diġà għamlu u dwar il-rapport jina ikolli nitkellem iktar fuq, naħdem ftit iktar fuq ma wieħed mill-punti ewlenin li rridu naqdu attenti għalih huwa dak tal-protezzjoni tad-data. Huwa importanti li dawn id-data jibqgħu privati u jintużaw biss mill-awtoritajiet responsabbli sabiex dan li l-prinċipju ġi applikat sew irridu narraw li ma se tkun l-autorità supervizjoni jiena nisab ċerta li se jkun hemm kollaborazzjoni produttiva ħafna mar-rapporter irridu naħsbu iktar dwar it-test fuq il-modell tal-data protection u nixtieq ukoll nirringrazzja Eh, nirringrazzjakom għad diskussjoni se jkollna l-ġimgħa d-dieħla li naħseb se tkun interessanti interessanti ħafna li hemm ħafna punti li għadhom ma ġewx konklużi. Grazzi ħafna. Issa s-Sur Alvaro. Grazzi ħafna, Sur President. U grazzi ħafna l sinjura Jotova, nispera li pronunċajt is-sema tajjeb għall appoġġ tagħha mill-grupp ta' Les Anti dejjem Eh, kontenti aħna meta jkonna l-appoċ issa lejn lura l-kommenti illi saru. Interessanti kif se il-Kunsil se jissolvi l-problema tal-aċċess għal Eurojust. Aħna inna naħsbu dwar din il-problema. L-ewwel ħsieb kien u għalhekk nixtieq nkunna naf soluzzjoni se joħorġu biha illi se jkun hemm żewġ reġimi differenti peress l-Europol u l-Eurojust għandhom responsabbiltajiet differenti. U għalhekk ikun jagħmel sens ma issa nara biex se joħorġu il-Kommissjoni dwar il-supervizjoni na naqbel mal eh, Data Protection Supervisor Ewropew li ma narax li hemm ħtieġa għalfejn imbidlu l-affarijiet fih dan is-CIS li qed tagħti riżultati tajbin kif qed taħdem bħalissa u eh, l-ewwel alternattiva li hemm fil-proposta li aħna nwaqfu awtorità li tikkonsisti minn żewġ rappreżentanti mill-istati membri eh, xi ħaġa li tixbaħ is-senat fl-Istati Uniti. Jiġifieri qegħdin ngħidu 54 membru jekk ikonna tnejn minn kull stat membru. Mbagħad jekk wieħed iqisu l istituzzjonijiet ukoll ikun iridu jkunu involuti Eh, ma tantx jinċert kemm tista' taħdem xi ħaġa bħal din. M'hemmx mudell tal-protezzjoni tad-data fuq karta imma hemm direttivi hemm strumenti f'dawn l-aħħar snin ħloq inħoloq model għal kif aħna naħdmu nħarsu il- id-data iktar reċenti kienet il-deċizjoni qafas fuq il-protezzjoni tad data li ġiet deċiża fl-2008 u dejjem fil-Parlament Ewropew isna il-Data Protection Supervisor għandu jkollu rwol importanti f'dan ix-xogħol. Soltu dan jaħdem 8 fit mal-Working Party għall-artiklu 29 illi jaħdem fuq kwistjonijiet relatati mas-CIS. Għalhekk naħseb illi il-Parlament forsi jew jiena personalment naf li ma model ikun liktar xira. Unbat tħassib dwar it-tnaqqis ta' miljun euro mill-budget. Dana mandu xaqsan propju ma dar rapport u għal kumitat tal-budget illi jaħdem fuq dal-kwistjonijiet. Imma peress li għandi l-onur illi jena jgħat namil parti mizzewġ kumitat, jena jista najdilkom illi dak li għanna mnejn namlu u forsi din għanda moħħkom moħkom xiftit, il-ħlasijiet se jibqaw kif huma 4.5 miljoni, dak mux se jinbidel, dak li se jitnaqqas miljon euro, u ma l-impenji il-commitments li tnaqsu minn 6.5 miljoni għal 5.5 miljoni f'impenji imma il-ħlasijiet mhumiex se jinbidlu se jibqaw kif kienu. madana kollu jiena kontent ħafna li smajt li anki li DPS u l-istituzzjonijiet li tkellmu u ma l-est li jimpenjaw ruħom u jgħatu daqqatit Naħseb illi f'dan il-proċess din xi ħaġa li aħna se nirreferu għaliha kif għattilkom il-ġimgħa d-dieħla wara li tiġi preżentata eh, l bozz ta' deċiżjoni li taqa' ma' shadow rapporteurs ikonna mbagħad żmien ta' ħames tiem biex nagħmlu eh, proposti għall emendi nittama li nkunu nistgħu eh, nippreżentaw l-emendi tagħna flimkien ħan ħaffu Mbazza biex ikonna bizzejiet ħin biex niddiskutu mal autoritajiet u l-istituzzjonijiet involuti biex insibu soluzzjoni ta' malajr għal kif aħna se naħdmu fuq din il-kwistjoni. ħaġa oħra li aħna nistaw nista najdilkom għawnek f'dan komitati li dan mux dossier skabru Swiss. ħatmu l-ajdeħ u għal daqsant naħseb illi ek aħna nistaw u fuq dan il-punt lesti li nkoplu insegwu mill-qrib din il-kwistjoni issa wasanna l-aħħar punt li għanna fuq l-agenda tagħna għallum war nofsinhar il-punt numru 15 l-akkreditazzjoni tal-attivitajiet tal-laboratori forensiċi. Is-sur Kirkov huwa responsabbli bħala rapportori ma jidisfiċini nedilkom li mhux magħna llum. aħna nafu li hawnhekk għandna u kol kwistjoni taħra imħabba li nitkelmu fuq data personali, DNA, profiles ta' DNA u anki marki ta' swaba. L-akkreditazzjoni ta' dawn il-proċessi il mm, u pass importanti biex ikun hemm eh, bdil ta' provi iktar eh, livell iktar sikuri għalhekk naħseb l-ewwel nisimgħu il-Presidenza Svediża imbagħad il-Kummissjoni u se jkun hemm xi ftit tal għal mistoqsijiet mela nisimgħu mill-Presidenza Svediża. Grazzi ħafna, President. Onorevoli membri ta' tal-Parlament, sinjuri, l għonet ringrazzjakom tal-li tajtuni l-okkazjoni sabiex jiena nitkellimkom fuq proposta tal-Presidenza Zveriza flimkien u kol mal-kontribut ta', ta Spanja dik l-inkwantu tal-akkreditazzjoni tal-xol tal-laboratorji forensiċi. Il-proposta ġiet prezentata f'Ġunju ta' din is-sena u il-Parlament Ewropew qed jiġi mitlu biex jagħtlu penju tiegħu sa 26 ta' Novembru. L-idea ta' din il-proposta hija sabiex insaħħu il-data u il-sinifikat ta' data li qed tiġi mibdula bejn stat u ieħor anki biex iċ-ċittadini kienu jistgħu jafdaw f'dan il-proċess. U importanti wkoll għall awtoritajiet tal-law enforcement li jkunu ċerti li d-dejta li jirċivu huma eh, tkun tajba wkoll tkun ta' kwalità tajba, anzi tkun tista' wieħed qabbilha mal-dejta li jkollhom huma fuq livell nazzjonali dan il-bżon għal din dawn il-normi ta' kwalità diġa tkellimna fuq nsibuhom f'dokumenti ta' qabel tal-Kunsill, per l-programm ta' The Hague u d-deċiżjoni tal-Kunsill li eh, tal-implementazzjoni tal-ftejm ta' prum. Illum irridu nirkonoxu l-fatt li hemm ċertu inċertezza sabiex nżguraw din il-kwalità li toħroġ mill-laboratorji kif tafu tajjeb intom id-DNA u l-marki ta' swaba diġa ovvjament l-informazzjoni dwarhom tgħaddi minn stat għal ieħor imma huwa verament diffiċli għal min juża din id-data fl-ħarnet li jiddeċidi kemm mifjabli jew le id-data. Għax anki jekk stat membri jiddefendi il-pozizjoni li l-kwalità tal-data li jipproduċi hija tajba, dan ma jfisser xejn għal espert li jkun qed jaħdem ġo stat membru ieħor dejjem se jibqaw mistoqsijiet per eżempju fuq kif jitinħazen l-data jekk jimmarkawa mill-bidu net li tasal fil-laboratorju sakemm jaslu għall-aħħar riżultat. Sabiex wieħed kun jista' jevalwa l-kwalità tal-laboratorju, wieħed irid ikun jaf jekk dan il-laboratorju jevalwax kompetenza tal-nis li jaħdmu emmek. U importanti wkoll li wieħed jara x'tip ta' tamir qed jintintuża għall-analiżi jekk dar ġewwa ġurnat jekk hux ittestjat u jekk jinżamx eh, fuq livell ta' kwalità tajba. Iġifieri mingħajr akkreditazzjoni dejjem jibqgħu id-dubji dik li hija chain of custody, ġifiri minn bidu il-bicċa informazzjoni tasal u sakemm tiġi interpretata u moddija lil stati membri oħra. Għalhekk l-idea hija li riżultati tax-xogħol ta' laboratorji għandha tkun waħda ta' min jorbot fuqha u dan ġifiri relevanti l-post ta' fejqijat il-laboratorju. Jekk nizgurraw li kull laboratorju li jeżisti eh, kun ta' kalibru tal-ISO 17025 nkunu nistaw nizguraw li l-end users ikunu jistaw jafdaw f'din id-data li taslilhom. L-akkreditazzjoni tara li ovvjament laboratorju jkun ta' ċertu livell internazzjonali. L-ideja ta' din id-deċiżjoni qafas qed nillimitawa qed nibdew biss bil-profiles ta' DNA u anke l-marki tas-swaba Intom tafu li DNA u l-marki ta' swaba huma mezzi effiċjenti ħafna għal pulizija għax dawn il-pulizija kunu permezz tagħhom jidentifikaw il-persuni suspettużi u anki biex inħelsu nies li mandom x'jaqsmu minn xejn li huma innoċenti. Qed nilimitaw ukoll l-lan, l-ambitu għal laboratori ġifiri il-crime scene, scene of the crime, mux qed ninkluduha. Kelmtejn fuq l-standard li aħna zinna. Dan l-ISO 17025 jitlob li kunem ċertu jinkludi żewġ elementi għal għal calibration l-ewwel net dwar l-management huwa ġifieri l-management is-sistema ta' management fil-laboratorju u t-tieni part mbagħad titratta iktar lati tekniċi ġifieri kompetenza tal-istaff, il-kwalità, l-metodoloġija u anki t-tagħmil li jintuża. Għalhekk dawn iż-żewġ elementi jiddefinixxu l kompetenza tal-laboratorju. Importanti li wieħed jenfasizza l-fatt li permezz ta' din il-proposta mhux se nkun qed normalizzaw il-metodi li jintużaw. L-standard mhux se jiddefinixxi li ma' metodu wieħed għandu juża. Imma qed ngħidu li l-metodi li juża l-laboratorju jridu jkunu ta' ċertu livell, ta' ċertu norma. Iġifiri l-akkreditazzjoni tiżgura li l-metodi li jintużaw jintużaw b'mod tajjeb li jaraw kull il-mezzi huma tajbin li jaqblu ma dan il-metodu. L-akkreditazzjoni tiżgura wkoll li l-persuni li jkunu qegħdin u li huma responsabbli huma kompetenti u li l-entità hija kapaċi żżomm ċertu standards ta' kwalità. Din fil-qosor kienet il-proposta li tiddeskrivi din il-proposta nixtieq ningrazzjakom tal-li għattu tisimgħuni u aħna nistennew bil-ħerqa l-opinjoni tagħkom fuq dan kollu. Grazzi ħafna. Nirringrazzja ħafna Sinjura Bolender, issa l-Unjoni għal-Kummissjoni Ewropea Sur Evan Dick. Grazzi ħafna. Għandek tliet minuti. Tkun tejna, jiena ħan prova nitkellem fil-qosor. Il-kull missjoni tilqa din il-proposta ġifri dwar standards internazzjonali biex negarantixxu il-xogħol ta' dawn il-laboratorji fl-istati membri jkun hemm iktar fiduċja, rikonoxximent, għalfejn eh, fuq riżultati. Per eżempju, riżultati ta' DNA se jkunu fjabbli bejn statu membru ieħor. Il-possibilità ta' żbalji jintnaqsu b'dan il-mod u bekk se jkun hemm inqas uh, possibilità li persuni innoċenti jiġu inkriminati. Da, din hija proposta li aħna nappoġġaw ħafna, aħna se nkomplu eh, nsegu diskussjoni li għaddejja fil-Kunsill, nikontribwixxu dejjem kemm possibbli fil-kapaċità tagħna nispera kont fil-qosor ħafna nirringrazzjakom. Grazzi tal-li inti kooperajt magħna jgħid il-President, is-Sur Van de Kamp. Le? Jackie Foster. għannom ta' Sur Kirkop. Fissem Sur Kirkop. Grazie għafna, Sur President. Nixni ringrazzja l-Presidenza Svediza u l-Kommissjoni għal-prezentazzjoni u niskuza Sur Kirkop li huwa rapporter. Ma setax ikun maħna għallum jiddispjaċiħ. Joħroċ ċar wara li rajna il-dokument tal-Kunsill u dokumenti oħrajn u għandi xi numru ta' mistoqsijiet forsi ma tistax għom illum, imma naħseb il-qoddim dawn ikunu tajnuna l-kumitat nibda billi ngħid li prinċipju aħna naqblu ma dawn il-miżuri biex ovvjament attività kriminali aħna inraznuha din dan huwa lan aħari. Imma fuq il-problema ta' DNA. Aħseb intom tafu li hawnhekk dan huwa qasam sensittiv ħafna, jaħraq ħafna weta weta qabbel ukoll kif siru l-affarijiet fl-istati membri għax il-regoli varjaw minn stat għal ieħor għal ta' il-ġbir u il-ħazna tal-informazzjoni ta' DNA. Diri dunżomu għu d-majnejna dawn l-affarijiet. Għadna kemm diskutejna l-protezzjoni ta' data ġifiri Hawnhekk irridu nkunu ftit iktar ċerti għas-sigurtà tal-personal data. Mid-dokumenti li jintom ippreparajtunna xtaqt nsaqsi dawn il-mistoqsijiet. Intom temnu li eh, l-istati membri iridu jaqblu ma lajso 17025. Għalek, tistaw tejdunna kem se jkunem kem diġa hemm stati membri li huma konformi ma dawn l-standards. Intom għetunna li battu questionnaire li jissaqsi l-informazzjoni, jitlop informazzjoni dwar is-sitwazzjoni attwali fl-istati membri. Imma ma nafux x'inhuma r-riżultati tal-questionnaire tagħkom. Intom qed kol li se jkollkom li kien hemm seminar f'Ġunju. Dan sar dan is-seminar f'Stokkolma dan sar u xħareġ minnu. Intom u koll għettu li kien li se jkun hemm working party li kien se jiltaqa' ukoll matul din il-Presidenza Svediza. Dan iltaqa' kien parti mis-seminar jew kien parti mis-seminar intom qed li se saqsu l-Kommissjoni biex għal inkwantu tal-kofinanzjament ta' dawn il-miżuri xi fisser dan eżattament xinija il-pozizjoni ta' refinancing. Tini punt, intom tixtiqu li kunem eh, xogħol iktar mill-qrib ma' networks tal-forensika. Kif tista' ssir, kif tista' tiżviluppa u tiżvolġi din tip ta' kooperazzjoni? Tinżammu kol. U fl-aħħar, min se jiddeċidi fuq il-metodi ta' akkreditar? hawnhekk hawn mistoqsijiet li intom diġà tkellimtu dwarhom fil-dokumenti. Imma għalina l rispost mhumiex ċari ir-raġuni għaliex qed dan kollu huwa għax ma naħsibx li għawħat li qed jopponi il-rikonoxximent reċiproku. Imma jiena mħasba xi ftit meta qed tgħidu li intom tixtiequ tikkonkludu sa 26 ta' Novembru Għaliex le, għax jiena nibqa' ottimista imma peress li dan huwa suġġett diffiċli u ma rridux noħonqu l-affarijiet anki jekk irridu nimxu l qudiem naħseb irridu naraw eżattament ikun wiex se tleħqu intkom ma' dan it-time frame. Dawn kienu il-mistoqsijiet tagħna min-naħa tal-grupp tagħna, forsi jkun hemm mistoqsijiet oħra. Naħseb imma li tkun ħaġa tajba li dan il-kumitat jirċiv risposti għal dawn il-mistoqsijiet unkomplu diskutu f'din direzzjoni. Grazzi ħafna. Sur Randekamp. Grazzi ħafna, President. Passur Van Dijk, jiena u koll Olandis U aħna namlu l-affarijiet ta' malaj. Aħna rajna il-proposti u għanna żewġ mistoqsijiet. L-akkreditazzjoni ovvjament it-taddi minn l-autoritajiet nazzjonali ta' akkreditazzjoni hemm xi ħsieb li jkun hemm xi entità Ewropea ta' akkreditazzjoni hawnhekk qed nidħlu f'daqsxejn eh, f'settur sensittiv għax xi forma ta' akkreditazzjoni Ewropea eh, tista' tgħin hawnhekk tieni mistoqsija tiegħi forsi diġà l dejna lija x'se jkunu l-isforzi minnaħa tal-finanzi ġifir il-Kummissjoni x'finanzi se tuża biex dan kollu jirnexxi. Grazzi. Grazzi Sur Van de Kamp. Qed nara li aħna leħħaqna u sitta u nofs issa u naħseb li mawx iktar mistoqsijiet għalek forsi jekk il-Presidenza Svediża tixtieq tala Imma għal peress li ħafna mistoqsijiet għadhom kemm saru issa, forsi naħseb li kun ta' min li nerġaw niltaqaw jew inkella aħjar tikdbulna bir-risposti. Peress li il-Kunsil mhux qed jagħti deadline dan il-Parlament biex dan, dan tal-aħħar jagħti opinjoni. Għalhekk forsi inti trid tala Anzi, deadline hija 26 ta' Novembru, hemm deadline. Skużawni. Grazzi ħafna, President. Grazzi wkoll għal mistoqsijiet li smajna. Fil-qosor u nikdbilkom ovvjament bil-paf iktar dettal il-risposti tagħna, ma naħseb li l-iktar punt importanti li ħareġ hawnhekk huwa li l-akkreditazzjoni minnhom fija tkun trid issir minn entitajiet tal-akkreditazzjoni u skont ir-regola kull stat ir-regoli kull stat membru għandu jappunta awtorità nazzjonali li tkun responsabli għall akkreditazzjoni u dawn l-entitajiet mbagħad jiltaqgħu fuq livell ta' l-akkreditazzjoni Ewropea. Da, din tal-aħħar tara li jkun hemm uniformità li xogħol ikun qed isir b'mod l-istess fl-istati membri kollha. Illum sitwazzjoni qiegħda li mill-questionnaires rajna din hija stampa ġenerali li inkontu d-DNA ħafna stati membri ħafna stati membri ma tantx għandhom informazzjoni forensika. U diġà akkreditaw il-laboratorji prinċipali tagħhom imma l-marki tas-swaba hija storja oħra għax dawn il-laboratorji huma deċentralizzati huma biss tal-pulizija pereżempju l-akkreditazzjoni teżisti f'ċertu laboratorji imma mhux f'ħafna minnhom, mhux fil-maġġoranza. Fuq il-co-financing, il-Kummissjoni tat il-possibilitajiet tal-finanzjar ta' proġetti li jistaw jgħinu taħriġ tal-istaff per eżempju. Imma ovvjament il-finanzjament prinċipali irrid jinħareġ mill-istati membri. il- President tal-Enfisi ipparteċipa fil-seminar li aħna kellna f'Ġunju f'Stockholm kien hemm membri wkoll tal-European Accreditation. U aħna li dawn l etitajiet inkomplu nadulhom l-informazzjoni. Il-Working Party jiltaqa f'Lulju u f'Settembru u serġa' jiltaqa għada fil-fatt biex ikompli diskuti dan is-suġġett. naħseb għal-issa tajib nifqu għaw. Iva, se kunem, se kolkom ċans li tirrispondu bil-miktub. Etnara li l-viċi president, il-sinjura Invelt għanda xaġa xtejt. President, jina forsi ma femċ tajjeb imma sa fejna fjena ħna ma ħatma konsultana U xorta waħda tippretendu li l-Parlament Ewropew jagħti l-opinjoni fi żmien xarejn, tistgħu tispjegalna eżattament x'tip ta' skeda għandna nsegwu. Thank you very much. Grazzi, u ovvjament jiena nerġa' nkellem is-Sekretarjat tal-Kunsill, però jiena lili qaluli li l korreper talab lill parlament Ewropew għall opinjoni fl-14 ta' Lulju. u li il-proposta kienet publikata fil-ġurnal uffiċjali u l-Parlament Ewropew imbagħad intalab biex jagħti l-opinjoni fis-26 ta' Novembru imma ovvjament jiena ħanerġa' Nikkonsulta s-sekretarjat dik imma l-informazzjoni li taw l-presidenza. Aħna nċakjaw issa fuq il-proċedura. Ħalli naraw x'inhu ma l-possibilitajiet tagħna biex nagħmlu x-xogħol fil-ħin. Signor Foster, Iva, xaġa zaħira, President, nasab li jidu kunu ġusti, proposta tesar f'nofs l-ulju, parlament ġdijt, kullħat sejjer bej Brussel u Brussel ma jafux fej edin u ħadd ma għajab bil eda ħadd ma jiltaqa' f'kumitat qabel Settembru biskadenza f'Novembru. Naf il-Presidenza hija qasira, ma frankament xi ta' dan it-tip delikata u komplikata hija kompletament mhux realistika. U l-ħaġa finali, grazzi tal tajtna daqsxejn dettalji fuq il-mistoqsijiet għana minna bżon ta' ħafna iktar informazzjoni dwar rizultat ta' dawn il-mistoqsijiet meta mbagħad ittina tweġibit tiegħek bil-miktub. Grazzi. Again, I, Iva jena naqbel perfettament ba dak li għadu kif intqal u jekk qed nifhem sew ġifieri inti għadkom għaskom għadin taħdmu fuq din il-ħagġa, ġifiri, eżattament fuq ix e, e, tlabtu l-opinjoni tagħna, mhux fuq il-proposta finali, jekk il-Kunsill vera jaħseb illi il-Parlament, l-opinjoni tal-Parlament tiswa l tun iktar ċans, dan hija ħaġa serja. Iva, grazzi, aħna napprezzaw dan id-dialogu li kellna u il diskussjoni Għawna kena ġurnaw issa